Chers collègues, je propose d'arrêter les discussions euh, individuelles, de prendre place et que nous puissions euh, commencer notre réunion. Staw nibdew il-laqa tagħna. Punt wieħed. Qassamna l-aġenda ma rċevejniex kummenti. Apparti l-istrajk ġenerali fi Franza għadha dwar pressjonijiet għallunna li anka talis mux se jwedu li jimxu bħad normal. Ħatkun informati fuq il-programm armiġi ta' dan il punt aktar tard. 17 mai a été euh, distribué, je n'ai pas reçu d'observation, il est donc considéré comme adopté. Euh, au point... Fil-punt tleta. Għala komunikazzjonijiet, affert li rrit xtaqnajdilkom, rrit Nġbet l-attenzjoni ta'kom mal konklużjonijiet tal-Konsil EBSCO li sar fil-7 ta' ġunju li għaddew li approva eh, program għal ġlida kontra l-faqar u l-inklużjoni u li 20 miljon persuna joħorġu mill- faqar dan il konklużjonijiet tal kunsill Epsco kienu validati u koll u konfermati waqt l-aħħar Kunsill Ewropew. Pala avvizi u koll naħseb illi u importanti li najdilkom illi peress li l birraħ il-tqajna mal-presidenza tal-Belġu, flimkien ma' delegazzjoni mill-Kommissjoni li hija responsabbli mill-affarijiet li maddejjin bħalissa għanna ftejim u l-impen mill-Ministeru tal-Xol biex ikonna triologu informali laqa informali qabel il-vot wara l-ewwel qari u l-vot fil-plenarja ġifir laqa informali fuq il-linji gwida dwar ix-xogħol. Il-segretarjat issa irrid jikkomunika jikkontattjom, sabiex ikunem dan eh, din il-laqa għalix peress li aħna irridu nivvotaw fuq dan il-punt waqt l-ewwel seduta f'Settembru, jiġifieri fil-ġimgħa tas-6 ta' Settembru, bżonn li naslu għal ftehim flimkien mal-Kunsill minn meta dan jiġi ivvotat waqt il-Kumitat ta' xogħol. il-ġimma fil-bini tal-Parlament Ewropew il-network ta' l-EAPN se jkun hemm manifestazzjoni fuq il-faqar se jkun hemm laqa dwar il-faqar il-kollegi li jkunu preżenti hawnhekk nhar il-ġimgħa huma mistiedna biex jieħdu sem f'din il-manifestazzjoni. Il-seduta tal-laqa tal-kumitat tagħna llum hija eh, edha tiġi imxandra fuq l-internet għal daqstant tajt il-President ta' titkerħux. Mela, fil-punt numru 4 issa senati il-mikrofonu l-Sinjura Ilda Figueredo biex eh, neżaminaw l-emendi ta' kompromess għal rapport taħħa dwar ir-rol ta' tħul minimu fil-ġlida kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa. Sinjura Figueredo, għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Signora President. Palma jafu il-kollegi, aħna għamilna Kenna ħidma bil-kollaborazzjoni ma' rappresentanti tal-gruppi politiċi li kontribwew għal din il-ħidma tagħna. Deputati, assistenti u bekk impossibbli illi faslu serje ta' kompromessi. Illi mhux dejjem jiġbru l-appoġġ ta' kulħadd. U f'ċertu aspetti f'dan ir-rigward hawnhekk għadna qegħdin nagħmlu reviżjoni. Fuq livell preliminari nixtieq ngħid illi hemm żbalji hemm ħafna żbalji fit-traduzzjoni. Kemm fl-emendi kif ukoll fil posta lingwi ukoll fil-kompromessi. U dan jagħmilha tassew diffiċli biex aħna nkunu nkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna fit-tfassil tal-kompromessi. Jiena sibt ħafna żbalji anke fl-emendi tiegħi stess fil-proposti ta' kompromess tiegħi u fej possibli. possibbli diġa fil-lista tal-votazzjoni ser issibu xi tibdiliet biex aħna ntejbu dan it-test. Xi każijiet hemm taħwida bej it-tul medju u dak medjan u dan leverage u aħna hawnhekk qegħdin niddefendu dak li huwa stabiliti ġifieri 60% tal-tul medju nazzjonali ta' kull pajjiż. U mhux wieħed Ewropew fuq livell nazzjonali. Bastant huwa importanti immens. Li aħna nifmu il-kunċett ta' tul minimu. Dak li aħna qegħdin nindirizzaw dan huwa kunċett differenti minn kunċetti oħra, mbagħad hemm kwistjonijiet oħra. ma' kunċetti illi huma xi ftit sensittivi pereżempju kumitat paltana irid jitratta tipi differenti ta' xolijiet, kunċetti marbuta mal-faqar. Kif ukoll l-ugwaljanza li spiss nirreferu għalija dawn kollha huma kunċetti li flisna differenti għadu b'mod differenti għal daqstant. Dan kollu jagħmilha diffiċli biex aħna nfasslu kompromess biex insibu konsens. Aħna u dak kollha li ħadmu fuq dan it-test intajna ma dawn il-problemi hemm żbalju wkoll fil-sna oħra, verżjonijiet oħra lingwistiċi li jiena ma nafhomx. Dastant hekk joġobkom Għattuħ daqatajn għajnu jekk għandkom xi dubi kuntati għawna saħda biex nippruvaw niċċaraw dawn l-aspetti għaliex huma importanti biex aħna ta' bilħaq nifmu il-proposta ta' kompromess tagħna. F'xi każijiet, pereżempju dawn l-elementi jistgħu jkunu deċisivi biex aħna nkunu nafu jekk nistgħux nappoġġaw jew le l-kompromessi għaliex spiss rajna illi kien hemm problema ta' traduzzjoni mhux ta' sustanza l kollir ngħidu l-istess ħaġa iżda kollox kien miktub mod differenti. Issa dwar kompromess A. Dan huwa sempliċi mhux ħajt nintaqgħu ma' problemi. U probabbli l-maġġoranza sejrin jappoġġaw jew kważi kulħadd. Dwar il-kompromess B japplikaw l-istess affarijiet dwar l-istess ħaġa anke dwar il-kompromess de naħseb illi mux ser niltaqgħu ma' problemi. Dwar kompromess e skoprejna xi żbalji lingwistiċi li diġà ġew ranġati jekk min isejra zbal. Jekk joġobkom ma tuwa tajn biex taraw hekk kaċċ għandkom dawn il-problemi. L-istess japplika għal kompromess F biex nevitaw dubju dwar l-applikazzjoni tal-klawżola soċjali ta' trattat. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-artikolu 9 ta' trattat. Artikolu 9 attwali dan ktibnieh bejn il-parentesi biex ma jibqax dubji dwaru. Dwar kompromess ġe ma naħsibx li xi dubi jew se jkollna xi dubi dwar l-akka l-istess ħaġa, il-proċedura se tkun waħda faċli. Mbagħad l-emenda i nittama li m'hemmx dubi, iżda ma nafx mhix ċerta, issa naraw. Nisimgħu l-opinjonijiet tal-kollegi. L-istess japplika l-kompromess J Kompromess k kif ukoll kompromess hemm fihom xi ftit tal-problemi dwar il-kompromess k forsi li l-problemi jinsabu fiħdan xi termini għaliex anke hawnhekk kienu xi żbalji ta' traduzzjoni aħna pruvajna inneħħuhom. U jiena nittama li b'din il-verżjoni tad dokument kun aktar faċli illi nifmu ħanke għall ser ikun hemm kunsens akbar. Iżda jekk tiltaqgħu ma' xi problemi għarfuna bihom kieġobkom. Dwar l-emme għadu kompromess illi jieħu konsiderazzjoni l-opinjonijiet differenti illi hemm. Iżda jipprova jagħmel xi ħaġa aktar minn hekk. F'din is-sena Ewropea ta' ġlida kontra l-faqar dan jipprova jagħti tifsira konkreta l-miżura partikolari u ħeġġeġ il-Kommissjoni biex tkompli tavanza dwarha. Dan jeżisti mod partikolari fuq pjantazzjoni biex ipoġġi fil-prattika direttiva AFAS Ewropea dwar it-ħul minimu fl-Stati membri. U hawnhekk huma fisrin xi kunċetti, xi ideat fir-rigward tal- prassi differenti nazzjonali fi kontratti kollettivi u leġislazzjoni nazzjonali. Iżda jista' jkun hemm regoli u indikaturi komuni dwar il-regoli ta' ċess, dawn huma kriterji li sejrin jippermettunna biex aħna naraw li huma il-livelli territorjali u anke l-Partijiet Soċjali dan huma indikaturi huma punti ta' riferiment komuni biex nevalwaw ir-riżultati, il-konsegwenzi, l-effettività tal-politika kontra l-faqar. U niżguraw ukoll li konna appoġġ effettiv u segwitu effettiv tal-aħjar prassi li niltaqgħu magħha. Jiena naħseb illi l-Parlament se jeriżid fil-prestiġu tiegħu jekk huwa jirnexxielu japprova din il-proposta. Sakemm din tabilħa sakem il-Parlament tabilħa ikollu pożizzjoni b'saħħitha fil-Kunsill f'rigward tal konsil u jizom fuħu kol dak illi qalet il-President. Ġifieri. intom tafu li mhux biżejjed lan ta' 20 miljun ta' tnaqqis fil-faqar minħabba situazzjoni sitwazzjoni gravi ta' bħalissa illi taqbes il-85 miljun hemm min jitkellem dwar 120 miljun ta' persuna illi bħalissa jgħixu fil-faqar fl-Unjoni Ewropea. U dan jurina kemmi gravi situazzjoni sitwazzjoni bħalissa. Jekk ma noħolqu strumenti prattiċi biex nejnu anke l-istati membri biex huma eh, daħlu fis-seħ poġġu fil-prattika azzjonijiet konkreti jiena naħseb illi aħna jew min ser ikun hawnhekk minn hawn xar snin oħra. Sejjer jilmenta ħafna dwar eh, xi affarijiet li ġew miktuba iżda ma ġewx imwetqa stant situazzjoni hija waħda diffiċli bħalissa u rridu nagħmlu aktar fil-qasam tal-faqar. Ma rridx inżid ċej iktar dwar dan, għaliex din kustjoni kwistjoni xi ftit komplikata dwar l-emenda N. Din diġà tinkludi it-tibdila li sar ma nitkellmux dwar eh, medium u medium. L-istess japplika għal kompromess o u naħseb hawnhekk nixser niltaqa' ma' problemi. Umbat għanna diġa lista tal-votazzjoni illi hija provizorja. Nishtiq nisisti li l-lista tal-votazzjoni għadha waħda provizorja. Jiena l-lista illi nikkonsidra xi tibdilli toħra wara li kona dan id-dibattitu. Irridu wkoll Nżom u d-dimajnejna laġir l-approċ tal-gruppi politiċi biex il-koll naslu għal soluzzjoni. Grazie, Signora President. Għallinnu Bazzur Darden. Grazzi ħafna għal eh, xol illi għamiltu fuq dan naf illi kienem għad kbir ta' emendi u li intom ħdimtu sfiq biex eh, tastu għal dawn il-kompromessi jina ħsibt illi il-rapport oriġinali tija kien meqjus ħafna u kien fil-fatt eccellenti. Jina dejjem uh, bilt illi għandu jkun hemm minimu li jiġi fissat fuq il-livell tal-istati membri kollha kemm huma. Imma il-grupp ALDE ma jħossx illi direttiva qafas hija propju direzzjoni li għandna nimxu fija u għalhekk fil-kompromess emme jina ma nistax nifhem għaliex hawnhekk għaw miktub xaħġa ħaġa dwar il-mekkaniżmu illi se jinħoloq għamnek edin najdu jajt li din l-inizjattiva għanda t-produċi pjanta azzjoni bil-ħsieb ta' kompanja l-implementazzjoni ta' direttiva għafas Ewropea fuq it-tħul minimu fl-Stati membri Ewropej. U jiena hawnhekk imħasba għaliex jekk Eh, l-emenda et eh, titlop eh, din direttiva qafas u direttiva qafas ma taddix l-emenda ta' kompromess illi jena naqbel miegħu ikun diffiċli illi wieħed jappoġġa għaliex jekk inti qed tipprova li ddaħħal inizjattiva li tmurit fit ma' direttiva qafas u mbagħad id-direttiva qafas qatt ma tara d dawl qatt ma tkun teżisti konna problemi kbar illi mbagħad nimplementawha din l-emenda. Forsi nistaw naraw u nistaqsi għannux għannix eh, pjanijiet oħrajn f'kas illi din il, dan il-pjan biex noħorġu b'direttiva għafas għatma jseħ. Umbat dwar l-indikaturi tal-faqar semmejtu dwar 60% tal-tħul eh, medjan Nifhem dan imma il-Kunsill kien wasal għal fdejn waqt l-aħħar laqgħa tal-Kunsill qabel fuq il-proposta tal-Kummissjoni illi kien se jkun hemm tliet indikaturi differenti u li l-Istati membri kellhom jiddeċidu jekk jużaw 60% ta' tħul medjan, jekk hux qed niskellmu dwar uh, familji fejn l-ebda wieħed ħadd ma jaħdem, jew uh, dwar aċċess għal per eżempju apparatu ta' mir pal fridges u eh, eh, televisions u affarijiet pal dawn. Għallek jina se nirrakkomanda illi dan il-grupp tija jivvota kontra dan l-ammont ta' 60% mux għax jina ma naqbel xima jina nħoss illi dawn l-indikaturi individuali aħna rridu nqisuhom u narawhom fid-dawl tal-ftejjim illi eh, laħaq il-Kunsill meta kien qed jadotta il-proposta tal-Kummissjoni. il proposta l kummissjoni il kummissjoni u jekk aħna nifissaw dan il-limitu ta' 60 fil-mija, man man li il-persuni jilħqu dan, dan il-livell, dan se jkompli eh, dejjem jola u jizdiet iktar. Barra minnek, jena rakkomandajt illi aħna naqblu nappoġġaw l-emendi l-oħrajn kienet propju biss dan il-kompromess emme illi il-grupp tana għandu mnejn ikollu problemi bih umbat l-emendi u kol fil rigward tal-direttiva għafa specifika. Grazzi. Sur Darden umbat Jean Lambert. Grazzi, Signora President. L-ewel Jena nishti eh, eh, nifraħ li Signor Figueredo nirringrazzja għax xogħol eċċellenti li għamlet fir-rapport inizjali tagħha mbagħad wara eh, fit-tfittxija ta' kompromessi u dawn l-emendi kollha illi huma mat kbir minnom u għalek fl-ħar n-nexxila illi tasal għal dawn il-kompromessi li huma aċċettabbli anki il-grupp tagħna illi wasal ukoll biex en biex jinsabu dawn il-kompromessi. U dawn l-emendi se jkunu appoġġati mill-grupp tagħna kif inti, inti fimt uh, l-element fil-qalba ta' kollox huwa il-kompromess hemm u dan il-kunċett ta' direttiva li semmiet is-Sinjura Lin. Jiena naħseb illi dan huwa element illi għandu mnejn joħloq xi eh, differenza fl-opinjonijiet bejnietna. U l-importanza fl-opinjoni tagħna illi ikonna f'dan ir-rapport il kunċett ta' direttiva AFAS direttiva Afas kif eh, inkete eh, u miktub għamlek fil-kompromess M li iħna nżommu u nirrispettaw il-prattiċi li jintużaw fil-istati membri individwali. ġifiri, minar ma najdu l-stati membri xandom jamlu, imma unbat ikunem għafas illi jippermettina li nimxu l-qoddim. Aħna zgur illi il-koll naqblu li hija eh, importanti li aħna nġildu kontra il-faqar u li di l-ġlida aħna sen komplu nħarxuwa, unsaxuwa, u għamnek għet nitkellem dwar il-miri u l-għanijiet tal-2020 u li il-miri li aħna fissajna fil-qasam tal-faqar mar nexxinix nilħquhom u rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill ta' 92 tal-Kummissjoni fl-2008 fuq it-tħul minimu ma permettiex illi aħna niġġeneralizzaw dan il-kunċett fl-istati membri kollha u li dan mhuwiex biżejjed. Alla volja dan għandu rwol rwol il-tħul minimu għandu rwol Eh, fil-ġlieda kontra il-faqar. Naħseb li għamnek kullħat jaqbel. Għalek, f'din is-sena propju sena dedikata lil ġlieda kontra l-faqar u fid-daw ta' dan il-rapport importanti għanna l-opportunità illi nipruvaw li nitolbu inizjattiva minnaħa tal-Kommissjoni jekk aħna rridu tassew nisħu fuq l-importanza u l-ħtieġa illi aħna nivotaw fuq dan il-kompromess emme, allura rridu naraw li fit-test li għam iktub hawnhekk normi u indikaturi komuni fuq il-kondizjonijiet ta' ċest, xul, minimu li nastu għal dan konna kriterji biex nkunu nistaw naraw xandu jkun, naraw li kunem eh, segwitu u skambju effettiv tal-aħjar prassi da mhux eċċessiv u mhux ma jmurx kontra l-politika li tħaddan uh, li ħadnu l-istati membri fuq dan is-suġġett, naħseb li l-elementi essenzjali qegħdin hemmhekk. Imma lilin minn dan kollu memx għalfejn uqt intawal biex najdilkom illi aħna se nappoġġaw il-kompromessi illi waslet għal-jom il-rapporter. Grazzi ħafna, eżis kollegi, meta jena nil niltaqa ma' professur Monti, l-lista ta' dak li u jintervjenu twalet mux ħazin għal daqstant jena san niproponi li naħdmu ek. E, et, e, xorta wahda sen nizzel kulħat, imma sen għajdilkom illi aħna sen waqfu din id-diskussjoni, konna l-iskambju ta' opinjonijiet mal-professur Monti umbat inkomplu fejħallejna bid-diskussjoni sabiex ħadd ma jkollu eh, pressjoni zejda biex jimxi mal-ħin jekk ma ħadd illi eh, joponi jopponi il-proposta tiegħi mela nistaw najdu eh, illi namlu hekk. Grazzi sur professur illi ġejt hawnhekk tina għatmana. Aħna bħala Kumitat ta' xogħol tal-affarijiet soċjali għadna m'għandniex sissa eh, komitat tal-anki eh, tal-inklużjoni soċjali apparti xogħol u affarijiet soċjali imma fil-mandat illi inata lilek bħala segwitu għassu intern da kollu li huwa soċjali għandu rwol importanti ħafna u rilevanti ħafna dan ir-rapport ġi preżentat fl-10 ta' Mejju li għadda saqjat f'dejn il-Kummissjoni illi żgur fuq eh, għabbażi ta' dan ir-rapport se toħroġ bi proposti leġislattivi jew non leġislattivi. U eh, il-Kumitat tagħna se joqgħod attent ħafna biex f'dan il-bilanċ il-ġdid il bilanċ il ġdid illi qed jiġi propost hawnhekk id-dimensjoni soċjali ma titħallix barra jew ma titwarrabx. Għalhekk aħna għamnek f'dan l-ispirtu nixtiequ illi e, konna dan l-iskambju ta' opinjonijiet u ta' idejat miegħek sabiex mill-bidu netta dan il-proċess nistgħu naraw jekk il-pozizjonijiet u l-konklużjonijiet li wasal tal-jom inti jaqblu xew saffejn jaqblu ma dawk tal-membri ta' dan il kumitat minn arma naħli iktar ħin nat il-mikrofonu lilek umbat eh, naddu għal xol kif naħdmu s-soltu. Grazzi ħafna, Signora President, jina onorat ħafna illi jgħatawnek f'dan il-Komitat tal-Parlament Ewropew. jina naf kemmu komitat importanti u par pjaċir partikolari għamnek illi eh, qed ikun immexxi mill- uh, mill-istess persuna illi meta eh, illi kien kienet mexxieħ meta jiena kont kummissarju fil-Parlament. Signora President, inti ħat zgur li taf li tajt intervista l gazzetta Le Monde xi sena ilu U dan l-artiklu li der fil-gazzetta kien sempliciment illi nerġaw uh, natu spinta l-Europa billi uh, naqdu fl-imkien eh, l-integrazzjoni fl-imkien mal-suq -so intern u eh, jena eh, Sur Barroso sa talabni illi propju inħeji dan il-rapport fuq issu intern. U eh, l-aspetti soċjali fil- ta' dan issu uniku mux biss u ma' hija xi ħaġa estetika, anzi huwa parti essenzjali fl-opinjoni tiegħi tal- Eh, ħidma politika sabiex aħna nerġaw natu spinta l-suq wahdini bil-permess tijak inkompli bl-Inglis. Jena naħseb illi il- niddija mill-ġdid jew li naħna nagħtu spinta l-suq wahdini huwa ħafna iktar importanti llum milli kien f'Ottubru li għadda meta il-President Barroso deċida l-linji din l-inizjattiva għal żewġ raġunijiet addizzjonali li saru dejjem iktar ċari minn dak iż-żmien l-awl l net il-kriżi tal-euro u t-tieni net il-kriżi fiskali li hemm fil-biċċa kbira tal-istati membri. Il-kriżi tal-euro hija ovvjament kriżi li hija dovuta għal deficits u djun eċċessivi imma iktar minnek iktar fil-qalba tal-problema huwa nuqqas ta' unjoni ekonomika. Għanna unjoni monetarja minnajr imma l-EMU suppost kienet fisser uh, unjoni ekonomika u monetarja imma jekk jiena nista' nesaġera ftit imma se nesaġera li fil-prattika uh, konna qegħdin ngħidu uh, Eh, li jemju tfisser unjoni jew ekonomika jew inkella monetarja. L-istati membri kellhom lażla waħna għandna żona euro fl-Ewropa li hija avvanzata ħafna f'dak kollu li hija integrata għaw f'dak kollu li għandu xaqsam l-integrazzjoni ehm, anke minħabba l-fat li għanda l-monita unika, imma fil-fat edha l-ura ħafna wara dawk l-istati membri li mumiex fil-zona euro dak kollu li għandu x'jaqsam ma' eh, li għandu x'jaqsam mal-suq waħdini. Xuħut mill-problemi illi għanda il-Greċja, problemi fil-finanzi pubbliċi għandhom x'jaqsmu propju ma' dal fat Għalek naħseb illi miex xaħġa li tħedġiġna unnek fil-zona euro biex naraw illi l-Europa barra mezzona żona eh, tal-euro, l-Renju Unit, id-Danimarka, l-Svezja, l-Istati Membri, l-ġodda għandhom iktar unjoni ekonomika, iktar rispett tassu wahdini milli dawk illi għamlu parti mezzona żona euro għandhom aħna nafu mill-esperienza per eżempju fl-Istati Uniti illi il-monita eh, waħda tista iva tkun saħħita u tejn il- il-prestazzjoni ekonomika fuq menda ta' żmien twila jekk din tkun ibbażata fuq suq waħdien li jkun integrat seb il-fakta eh, mobility fost affarijiet oħrajn. U għalhekk il-kriżi ta' l-euro tagħti iktar importanza kif għattina fl aħħar kapitlu tar rapport għal um, għal dan din l-istrateġija l-ġdida għassu uniku. Issa, rridu naraw jekk dawn l-istati membri u biex lesti illi għal ta' snin jimxu fuq u jipratikaw politika ta' konsolidazzjoni fiskali. Wieħed ma jistax jipretendi ma jkunx realistiku li aħna nistennew illi kunen iktar uh, tkabbir uh, eh, fl-Europa kawzat biss li jiġi biss mill-budgets. Mil il- tkabbir fl-Europa irrit bil-fors issir jew iva mill-ġufija mil tal-euro għal pajjiżi fil-żona euro imma fuq livell ta' 27 stat membru wieħed mill-ftit fonti ta' tkabbir fl-Ewropa se jkun titjib kbir fl organizzazzjoni strutturali tal-ekonomija Ewropea permezz ta' aktar integrazzjoni. Għalhekk permezz ta' aktar suq wahdini. Għal dawn ir-raġunijiet jiena nħoss li issa iktar minn qatt qabel għandna bżonnu dan is-suq waħdini. Fl-istess ħin jekk aħna rridu nkunu realisti, irridu ngħidu wkoll illi s-suq waħdini illi għandna bżonnu iktar issa minn qatt qabel, iktar nies qed jarawh ikraħ minn qatt qabel Mela, xanna namlu din is-sitwazzjoni skizofrenika? U jina fil-rapporti għaj l-President Barroso, li għandu kol għalih nirringrazzja l-Parlament Ewropew għalix palma ħafna minnkom jafu jina kelli konsultazzjonijiet ma kull wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament u ma bosta komitati fil-Parlament Ġifiri huwa vera rapport ktibtu jien, imma jekk hemm eh, partijiet li minnu li huma tajbin ħafna, ovvjament il-Parlament għandu eh, l-mertu il ukoll. Walek kontenta sew li għatamnek ma'kom illum. Il-pożizzjoni eh, li spjegajt fil-rapport ija li aħna għanna nipruvaw nifmu ir-raġunijiet għalfejn is-suq wahdini eh, ma tantx jgawdi daqshekk popolarità. U ah, diġà minn qabel il-kriżi n-nies kienu xebaw jisimaw eh, bl-integrazzjoni eh, l-istejjer li kien hemm dwar il- direttiva dwar is-servizzi u mbagħad ir-referendum fi Franza komplu saħħew il-dubji eh, li kienem fuq din il-kwistjoni. Umbat barra minnek, minn barra il-nis eh, kienu xebaw jisima bl-integrazzjoni, kienem u koll nis li dew jiġbaw u koll mill-suq dan il-suq wahdini. U jekk aħna inħarsu il-qoddim fil-lejn snin li ġejjin fuq medda ta' żmien medja u twila qed naraw illi f'ħafna pajjiżi Ewropej qed naraw eh, situazzjoni politika fejn eh, partiti żgħar tal-lemin u xelluk edin jikbru li forsi l-unika eh, element li għandhom komuni u jappropju iċ-ċaħda ta' ta' kollu li għandu xaqsamma integrazzjoni u su uniku dawn il-partiti illi kienu propju il-muturi li xprunaw l-integrazzjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin jidru illi u koll edin eh, jittieħdu eh, minn dan il-xettiċizmu ta' dawn il-kompetituri dawn li edin jajdu eh, le għal suq wahdini għalek għalija il-ġejjini tas suq wahdini u jew gris jew iswet. Għalek, aħna bżon li nifmu xinu tħassib, naraw għalfejn hemm dawn id-dubju, dan ix-xettiċiżmu, kemm forsi minn dan il-xettiċiżmu huwa ġustifikat, kif nistaw nispjegaw l-affarijiet b'mod aħjar imma ukoll bumilta naraw kif nistaw ukoll nilqaw u naċċettaw dan il-tħassib li qed jiġi espress u naraw kif nistgħu nemmen daw il-politiki tagħna biex nindirizzaw dan it-tħassib. U eh, il-tħassib fuq livell soċjali aħna hawnhekk qegħdin wara kollox fil-kumitat li jaħdem fuq dawn il-kwistjonijiet kemm dak li għandu x'jaqsam ma' impjegi huma dak l-elementi li huma soċjali huma mhux biss imma fost l-iktar punti uh, li huma importanti f'dan ir-rigward li huma jikkawżaw l-iktar tħassib Issa l-fatt li bit-trattat ta' Lisbona għanna l-arfin uffiċjali li l-Ewropa trid tkun suq eh, ekonomija ta' suq li tkun kompetittiva ħafna jiena nemmen illi hemm bżonn nifmu jekk u kif ux possibli illi tkun uh, ekonomija kompetittiva tal uh, li tkun soċjali u tkun ukoll integrata fuq livell Ewropew. Nafu li dan jista' jsir fuq livell nazzjonali naraw uh, sar fil-Ġermanja. Imma nistaw najdu fil-fat li aħna kapaċi illi naqdu fl-imkien l-integrazzjoni tas-suq u attenzjoni soċjali f'sistema Ewropea integrata? Ma nafx, ma nafx kemm hemm soluzzjonijiet għal dan kemm hemm possibiltajiet. Ir-rapporti għaj, fir-rapporti għaj jena provajt illi nati xi ideat u eh, biex naraw kif, kif dan jista' jsir, imma fuq livell iktar konkret fir-rapport intom issibu tlet pilastri ewlenin li noħolqu su wahdini iktar għawi, jiġifieri nwasluh fejn għadu ma wasalx, per eżempju fuq livell ta' servizzi, dak li huwa digitali, eċetera. Imma iktar minn hekk kif noħol u konsensus fuq suq wahdini iktar b'saħħtu, nkella qatt maħna se naslu għal din ir-realtà. Umbat kif nistaw noħol uħ fil-realtà dan is-suq eh, wahdini u eh, ftit minuti li għandi dispozizjoni naraw kif se nishtiq nkellimkom iktar dwar il-konsensus iktar qawwi fuq dan il-suq wahdini u xogħol li jrid isir fuq livell soċjali mhux biss sabiex aħna nilħqu ċertu għanijiet soċjali li għanna imma fil-fena tiegħi kif nistaw naqdu fl-imkien il-suq ma dawk l-aspetti soċjali. Kwistjoni waħda hija l-libertajiet ekonomiċi uh, u drittijiet tal-ħaddiema wara il-każijiet ta' Viking u Laval fil-punt 3 tal-rapport, 3-2 tal-rapport. Jiena kelli konsultazzjonijiet mal-mexxejja ta' Etuk u Business Europe biex niprovaw insibu mezzi u jew soluzzjonijiet possibli. Għalix hija ħaġa imbarazzanti ħafna għalina jekk il-libertajiet tas suq waħdini jidru li huma inkonsistenti u li ma jaqblux ma' drittijiet fondamentali tal-ħaddiema jew versa, ta' żgur mhux tajjeb għal kostruzzjoni Ewropea. U hemm żewġ rakkomandazzjonijiet fir-rapport wieħed illi aħna niċċaraw l-istazzjonar tal-ħaddima, il-kooperazzjoni amministrattiva, sanzjonijiet eh, fil-kontest ta' moviment ħieles ta' persuni u servizzi transkonfinali u liħor irridu indaħlu dispożizzjoni biex umbat negarantixxu dritt ta' li l-ħaddima jistrajkjaw għabbażi ta' regolament tal-Kunsil tal-1998 l-artiklu 2 li għamela ċara li f'dak il-regolament li kien maħsub biex is-saħħaħ l-infurzar jew is-setat ta' infurzar tal-moviment ħieles tal-merkanzija qatt m'għandu jkun hemm garanzija espliċita tal-drittijiet tal-ħaddiema. tal drittijiet tal tal drittijiet tal ħaddiema Umbat um, kwistjoni oħra li għal-qalb ħafna il-president ta' dan il-komitat u ta', ta bosta minnkom ukoll dwar il-servizzi soċjali u suq waħdini fejn hemm rakkomandazzjonijiet li fost oħrajn li inkabru l-flessibilità ta' regoli li applikaw ta' għajnuna statali għal kumpens finanzjarji nisaxħu il-regoli ta' procurement biex dawn nqablu għomma regoli fuq il-kumpens, niprezentaw proposta bazi tal-artiklu 14 ta' Trattat ta' Lisbona għal regolament li jizgura li ċittadini kollha jkollhom id-dritt għal numru ta' servizzi bankarji. Umbat, L-estensjoni anki għabbażi tal-artiklu 14 għak jista' jkun servizzi universali ta' komunikazzjoni elettroniċi permezz ta' aċċess għal broadband. Umbat fil-qasam tal-xiri pubbliku hemm proposti wkoll li għandhom e, jissodisfaw xi tħassib dwar aspetti soċjali u tkabbir uh, ekoloġiku, green growth, u uh, mbagħad il-koordinazzjoni fuq livell fiskali jina nemmen li dandu ħafna x'jaqsam ma dak kollu li huwa soċjali nemmen li għal-kem xuħut minna xtaq u forsi illi jaraw proposti iktar koraġġużi Jiena xettiku ħafna kemm dwar il-ħtieġa kif ukoll kemm hu fattibli eh, li dan kollu jsir fl-Unjoni Ewropea tal-lum, imma xorta waħda jiena konvent illi approċċ iktar modest, iktar umli fil-rigward ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni fil-qasam tat-taxxa għal ta' raġunijiet hija meħtieġa u anki fattibli u jina mħeġġeġ anki mill l-esperjenza konkreta fil-realtà Eh, illi eh, f'dak l-esperiment illi għamilna fl-1996 u 97 eh, illi wassal il-Konsill Ekofin biex jaqbel fuq pakket ta' miżuri fiskali li kien modest fuq il-Savings Tax Directive u għek il-ħolqin ta' strument sabiex jajna biex namlu progress twaqqaf grupp dwar il-politika tat taxxa li kien iformat minn rappreżentanti uh, tal-Ministri tal-Finanzi. Iva, dawn l-idejat mhux se jkun faċli nikkonvinċu l-kulħadd dwarhom, imma xorta mhix ħaġa impossibbli. Imma x'inhi rabta mas soċjali? Because if għaliex hekk inħallu integrazzjoni tas-suq tkompli u jiena nemmen li rridu aktar minn dak mhux inqas. Imma xejn ma jsir f'termini ta' akkompanjar ta' politika tat-taxxa, mlalura inkomplu ikonna l-aktar fattur ta' produzzjoni immobli ġvil kapital u sabiex neħdu aktar vantaġġ f'termini ta' sfruttar ta' kompetizzjoni ta' taxxa relattiv mal-fattur li inqas mobli iġifiri x-xol. Għal-daqstant, nkunu qed naraw Ewropa illi tamilla ta' birruħa li qed taħdem għal ħoqin tax-xogħol imma fil-prattika qed taħdem għal telf tal-postijiet tax-xogħol. U naħseb li din hija ħaġa negattiva hekk kif naħseb li huwa negattiv ukoll jekk l-arfin ta' dana kollu xi darba joħloq koalizzjoni kontra l-integrazzjoni tas-suq uniku. Għanni għafaw grazzi tal-attenzjoni. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour ces... Euh, Grazie, Sir President, għal dik il-prezentazzjoni kompluta u rilevanti fuq il-punti ewlenin eh, tal-rapport illi huma l-iktar rilevanti għal xogħol tal-Kumitat tagħna sur Serkas l-ewwel. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Monti. Grazie ħafna, Signor President. Grazie, Professur Monti. Għanibda billi najt illi il-prezentazzjoni tijak mux biss kienet interessanti ħafna u utli ħafna imma kienet kuraġġuża wkoll. Jiena grat għat li d-dimensjonijiet tal-prezentazzjoni tijak għaliex eh, minni meta ngħidlek illi huwa diffiċli illi tisma' argumenti daqsek b'saħħithom palma preżentajt inti l-lum ta' natura Ewropea politika fejn tkellimna dwar ekonomija f'termini ta' ekonomija politika, ekonomija dibattitu politiku, konsens sabiex nippruvaw noħorġu b'modi ta' kif insaħħu l-Ewropa. U mhux biss innaħarsu lejha minn perspettiva ta' negozju biss Għandi xi żewġ kummenti x'ngħaddi l-ewwel net. Rapport tiegħek huwa utli ħafna għal konsens fost l-Ewropa, però is-suq nikollhom jinkludi suq illi imur li l-in mill-frontieri Ewropej. L-sfidi għal daqstant tagħna ma doppji, mhux biss billi nippruvaw nsibu konsensu ir-regoli, u kompromess fuq skala ta' 27 ma kompromess fuq skala globali. Fis-snin 60, 40 u 80 kellna ekonomija fej dimensjoni finanzjarja ma kienx daqshekk rilevanti daqs illum. Is-suq finanzjarju imur u jimxi aktar maġel u jimponi kondizzjonijiet fuq il-bija tal-ekonomija affarijiet li diffiċli segwi. Għaliex l-spekulaturi u ma kapaċi joħolqu alleanzi kontra d-dejn ta' pajizu jimminaw ħames snin ta' xogħol ekonomiku f'daqqatajn. Mistaqsija sur Monti, il-konsens li l-in mill-konsens Ewropew Jena rajt il-rapport tijak, imma li ma possibiltajiet jeżistu meta l-ekonomija tkun qed timmina l pedamenti li fuq qed nipprovaw nibnu. Tieni mistoqsija jiena naqbel mal-opinjoni tiegħek. Imma meta tqis l-sfidi li għandna qudiemna kif nistgħu niddefendu l-modell soċjali Ewropew jekk m'għandniex approċċ koerenti għal politika Ewropea fil-forums internazzjonali l-ġnus maquda u oħrajn sabiex eh, ikonna drittijiet soċjali globalizzati u l-Ewropa tkunx gżira ta' ġustizzja feta ġungla rappresentata mill-bija tad-dinja fejn man mux nariqux rizultati nixtiequ. Is-Sur Christensen. U sur kofferati wara, grazzi ħafna. Signora President, Saqt nirringrazzja l sur Monti u kol tal-prezentazzjoni tijaw tal-istrategija ġdida għassu intern. Issa, eja ma n-oddu eh, t tiġi bil faqsu, pero għal tikna ġaq samla titun li għet niprofaw noħolqu u jkonna libertà ta' movimenta ta' kapital prodotti u xogħol jiena sodisfatt nara illi l-artiklu f'Lemond Osor Barroso qed iħaddem din l-istrateġija l-ġdida issa waħda mill-punti fundamentali l-Kooperazzjoni Ewropea hija suq intern. Jekk iċ-ċittadini ser jaċċettaw is-suq uniku, irridu nadottaw xi tip ta' regoli komuni Waħda mill-regoli li tmur minn pajjiż għall-ieħor għax-xogħol trid tkun taħdem taħt ir-regoli li applikaw fil-pajjiż li fih inti tħalt. Daqqa waħda l-qorti taħseb illi għanna norganizzaw dawn l-affarijiet mod kemm xejn differenti. Għal daqstant għanna dawn l-erba rulings Viking Naval, Rafalt u Ruling tal-Lussemburgu. Unħu gos nara li inti issa qed li jekk inħarsu lejn ir-regoli l-ġodda. Direttiva ta' servizzi per eżempju li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Diċembru li għadda. L-istrateġija tal-Trattat tal-Lisbona anzi li daħal fis-seħħ riċentement u anka il klawzola orizzontali. Mela allura dan biddel id-deċiżjoni legali tal-qorti. Forsi tajt tajdinna kelmtejn dwar dan it-tibdil. Naħseb rridu niżguraw li s-suq tal-suq ir-regol ta' suq uniku ma jirpux fuq dawk ta' suq ta' xogħol. U dritt soċet ma' dan. Ovvjament dan joħloq xi problemi għal pajjiżi nordiċi, mart partikolari l-Iżvezja u Danimarka, għaliex m'għandhomx pagamini ma fil-leġiżlazzjoni tagħhom. Dan jitwa parti mill-ftehim kollettiv u għandek eh, monitoraġġ tas-suq tax-xogħol fl-Svezja u Danimarka u għandek il-ġitta konflitt sabiex niżguraw illi minn ħadem jidħol fi ftehim. Tama li fil-ġejjini jinnexxinna nimxu aħjar għal dak li nixaqsam il-Posting Directive. Grazzi.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 ċertu indikazzjoni tiegħek issa eh, qed jispikkaw uħut minnhom eh, għandhom eh, karozza ta' preveġenza fil-fatt u ebbastru tajjeb il-futur tajjeb illi nsemmu fuq pont li tkellim dwaru inti fuq iħtieġa li proġedu fuq normalizzazzjoni fiskali bejn il-pajjiżi ta' l-Unjoni. Ovvjament, Meta jkollok pala mira dak li toħloq suq fejn ma jkunx hemm zbilanċ u diżugwaljanzi u jkun hemm nifavorixxi l-politika ta' żvilupp għaliex il-punt prinċipali fl-Ewropa palissa huwa propju dan. Ir-riskju illi l-idea ta' tisħiħ issir minnar fl-istess ħin ma nindikaw linji kredibbli ta' żvilupp. Dan minn perspettiva ta' ħolqien ta' konsens madwar razzjoni ekonomika f'kull stat membru. Kif inti taf, dan jista' jirrappreżenta problema serja billi fl frazzjonijiet ta' tisħiħ mod inevitabbli nitkellmu wkoll fuq aspettattivi jekk mhux saħan sitra kondizzjonijiet li jaffettwaw il-ħajja miljoni ta' persuni. Issa meta tarmonizza narmanizzaw l-affarijiet tajbin anke l-ħażina. F'moħħi għandi pereżempju l-politika fiskali Ma tamiex sens li ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom politika fiskali illi ma, ma tatix privileġġ l-investimenti u l-investimenti nqisuhom bħala attività komuni u anka paradoss għandhom vantaġġ fiskali ola għandak għandu xasam interventi fl-akkwizizjoni jew tranzazzjoni finanzjarja. Fl-armonizzazzjoni inti ma tħoss illi għandna nintroduċu wkoll il-kriterju ta' differenza ta' politika fiskali bej dak illi jgħatem sabiex nibnu l kondizzjonijiet bażiċi għall-iżvilupp u dak illi attività ordinarja? Jina xaq nistaqsik ukoll jekk tħoss dwar il-kwistjoni tal-bilanċ bej libertajiet ekonomiċi u drittijiet individwali tal-persuni, inżidu ukoll mal-ħsibijiet li esprimejt inti fit-test dwar libertà anka għall strajkjar inżidu xi kelma wkoll dwar il-libertà ta' organizzazzjoni. Ma nix qoddimna xi każijiet ta' barra minnaw illi jitrattaw l-impossibiltajiet tal-ħaddiema li jorganizzaw ruhom, però qed nitkellmu fuq avvenimenti li f'ħafna ċirkostanzi joħonqu tkabbir tal-attività ekonomika u jorbtu wkoll ma' rappresentanza kollettiva, ġifieri l-effetti ta' rappresentanza kollettiva. Jidher illi hawnhekk hawn tendenza hawn xejra u li irrit rapport esklusiv bej l-intrapriza u l-ħaddim individuali. U b'xi mod għal daqstant jeskrud l-possibilità ta' rappreżentanza kollettiva. Jina li dan huwa pass lura illi faċċajna propju fi żmien reċenti u forsi inti ma tħoss ukoll illi inkunu kemm xejn aktar attenti. Forsi naddettaw eh, approċ iktar attent qabel ma jkollna każijiet eh, qudiemna uh, li jkunu wis gravi, grazzi. Uh, I would like first of all l-ewwel net Staqt nirringrazzja lil tlet membri parlamentari li intervjenew. Anka għal klim ta' apprezzament illi esprimew sur Serkas, jina naħseb illi dimensjoni globali kif inti sħat hija xi ħaġa importanti għall-aħħar. U fil-fatt jekk nieħdu is-suq uniku bħala kif żviluppat minn Jacques Delors eżattament 25 sena ilu permezz tal-White Paper illi resqet qudiem il konsil Ewropew tal-Ġunju 1985 il konsil ta' Milan permettu li ngħid u issa differenza prinċipali fl-aħħar 25 sena kien il-kuntest globali li issa jiddomina is-suq uniku zaħir, relativament zaħir tagħna. Enti tkellimt fuq diversi punti li għandhom x'jaqsmu ma' din id-dimensjoni globali. Jiena provajt li fir-rapport ninkludi dan ukoll u naħseb illi dan huwa punt fejn politika Ewropea tista' tagħmel aktar. Jiena naħseb illi Il-kollet nistennew il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal-Kriżi u r-rapport Beres u naħseb illi l-kriżi għamlet id-dinja aktar interessata u aktar miftuħa għal forum multilaterali ta' governanza illi inizjalment ivvintajna hawnhekk fl-Ewropa. U Jean Monnet kien propju dak illi ivvinta il-governanza tal-globalizzazzjoni. U l-affarijiet ħadmu tajjeb ħafna fuq spazju ta' 50 sena li qed nixtaqsam governanza ta' proċess ta' globalizzazzjoni kontinentali. Il-punti kollha li semmejt huma punti fejn hemm bżonn illi nippruvaw nippromuovu fuq livell globali valuri jew regoli illi għanna fil-kontest Ewropew tagħna. Jiena nemmen illi l-aċċettabilità ta' dan għall-Azja, l-Amerika hija ola milli kienet qabel il-kriżi għaliex qed ngħid hekk għaliex huma wkoll issa mhux eh, m'għadhomx jemnu li nistgħu ngħaddu mingħajr governanza multilaterali ġi 20 hija sforz propju inizjali f'din id-direzzjoni u fl-opinjoni tiegħi is-saħħa illi bija l-Ewropa se tkun tista' timplementa dawn il-valuri fuq il-mejda globali jiddependi wkoll fuq it-tisħiħ tal-ekonomija Ewropea ġifi il-kompetittività. Jira naħseb illi fuq spazju twil ta' żmien irridu nippruvaw niksbu iż-żewġ miri kompetitività tal-ekonomija Ewropea minkejja il-fatt illi memx u bilanċ fuq livell globali u fl-istess ħin sforz sabiex noħol u kondizjoniet aktar bilanċati għal kulħadd billi kunem parteċipazzjonijiet fil-forez internazzjonali u li għat fil-rapport ukoll anka fuq regoli għal lajnuna tal-istat, kontroll fuq l lajnuna tal-istat. U għawnek ninnota illi s-sena illi ġeja Franza se tkun edha tiċċerja kemm il-ġitmini u ġi Franza hija l-pajjiż illi possibilment aktar minn ħaddieħor tixtieq tara governanza u li din tkun modellata mill-Europa fuq livell globali u naħseb li regolamentazzjoni finanzjarja hija importanti wkoll, però fuq medda twila iktwal ta' żmien fuq regoli għandhom xaqsu mal tal-istat jew relazzjoni finanzjarja bej gvernijiet u kumpaniji huma kruċjali għal żvilupp bilanċat fil-kontest ta' globalizzazzjoni. Mela l fejn ma nużawx l-opportunità ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea illi jiċċerja dawn il-korpi globali u jmex il-qudim din l-agenda. Sir Christensen Jiena naf li partikolarment fi żewġ pajjiżi li semmejt, pajjiżek u l-Iżvezja, il-punti eh, li għandhom xaqsmu mal-ħaddima eh, eh, tal-posta ma xaqfariet affarijiet li tħossuhom mod tanġibli U ma nistax dan l-istadju ngħid wis aktar li f'dak illi intqal fil-rapport, dak il-ftit li intqal fil-rapport, pero jiena qalbi qodim il-fatt illi il-komissarju Andor, il-komissarju responsabli, et juża dawn ir-riflessjonijiet kelli konverzazzjoni miegħu propju illum naf illi u għandu kontatt kontinu mal-kumitat tagħkom u nittama illi dawn it-toroq li identifikajna jistaw jgħinu il-Komissjoni u l-Komissarju sabiex jizviluppaw strateġija koerenti illi nispera li kun il-kas anka għal partit oħra ta' rapport għax issa rapport jinsab fidej il-Kommissjoni, il-Parlament u l-Konsil u għannan tuħ eh, issa il-ħajja. Onorevoli Kofferati, Bħalek nemmen u ningrazzak anka għal klim ġenerus kiena bħalek nemmen il-koordinament jekk mux armonizzazzjoni eh, tal-settur fiskali importanti u anka dimensjoni ta' tkabbir għandha tkun dimensjoni importanti ħafna tal-koordinament, dimensjoni ta' tkabbir tax-xogħol kif ukoll tal-ġlida kontra tibdil fil-klima. U naħseb fi dan dan il-kontest, xaġa li ma sibx il-rapport, għanna natu importanza partikolari li sistemi fiskali preferenza għall-investiment. Ek kif jena dem kont favur il-fatt illi fiħdan l-applikazzjoni tal-patta stabilita' niffokaw b'mod partikolari fuq l-investimenti pubbliċi meta mqabla ma l-ispiża pubblika preżenti. Fuq kwestjoni ta' libertà għall istrajkjar li għana niproteġu anka fl-eżerċizzju tal-erba libertajiet ta' suq uniku. Aħna naqblu u hija waħda mill-affarijiet li fir-rapport insemmu għal dak l sam il-posted workers. Naf li fuq dil kwistjoni inti tifhem iktar minni wkoll, però ma għadix minn moħħi il-kwistjoni eh, tal-istrajkar biss imma anke tal-organizzazzjoni ma ditlix minn moħħi l-organizzazzjoni tal-ħaddiema u nirrepeti illi ma wessajċ fuq din il-kwissjoni, pero nista' naqbel miegħek jekk is uniku narawh bħala il-żimel ta' Trojja għal dak għandu l-attakk fuq l-organizzazzjoni ħilsa ta' dan it-tip ta' eh, raptit, naħseb illi tkun raġuni ulterjuri il-għala is-suq uniku jispiċċa jiltaqa' ma' ostilitajiet li jista' jkunu ġustifikati. U tajjeb illi aħna fil-fatt nifokaw aktar fuq dal-puntu grazzi li semmejtu. Eh, merci, j'ai encore eh, trois demandes d'intervention. Għatem tlet kelli moħra li jishtuq jintervjenu imma Norbot ma' tweġiba li għadek kif tajt sur Sergio Kofferati. Għalix fih dan dan il-komitat aħna għanna il-responsabilta illi eh, nimplementaw il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni u eh, mill-bidu netta dan il-mandat jenna kas li l-inna <laughs> zamna eh, tana ħafna x'namlu fuq il-kumpanija Dell. Marriċ noqgħod nerġa' ngħid l-istorja kollha ma' din kienet sitwazzjoni li laqtitna ħafna għaliex eh, kien eh, din hija kumpanija li qiegħda tagħmel tiddelokalizza mill-Unjoni Ewropea fl-Irlanda kien hemm eh, kumpanija kellhom fabrika fejn kellhom ħafna ħafna impjegati u uh, Aħna kena bat minħabba li dil-kumpanija telqet minn emme kena fil-fat nibdew nużaw u natwa maċċess għal fond ta' adattament għal globalizzazzjoni. Issa l-fat li aħna kena nużaw dan il-fond għamil ħafna diffiċli biex eh, aħna nwetqu dan il-kondizjonijiet biex nħadmu dan il-fond u meta aħna nitolbu li jiġi magħruf jew jkunu magħruf rikonoxxuti il- is sitwazzjoni del fakkarna li bżonn li dan l-affarijiet isiru għaliex Del għalqet il-kumpanija taħal fabrika fl-Irlanda marret fil-Polonja u hemmhekk eh, kien hemm kompetizzjoni bejn ħaddiema ta' pajjiż ma' ħaddiema ta' pajjiż ieħor u għemmek għal-daqsant il-konsultazzjoni bejn dawn il-madan il-ħaddima għadu għaddej. Signora Signora Hawken. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. U grazzi, Sir Monti. kos naqla r għak eh, fil-fat kontet ċengel eh, rasi u kontet naqbel meta kontet eh, naqra r-rapport. Dawn mumiex klimi imma smajt anka klim ħaddieħor fil-plenarja u xi ħadd iddeskriva r-rapporti jak bħala seksi. Ġifiri, appella l-ħafna persuni. Daw mux klimi ma għet wassal li klim ħattijħor. U naħseb li tajt nazza analizi tajba ħafna t situazzjoni specialment l-analizi ta' qabel matul u wara l-krizi. Iċ-ċittadini ma fiduċa fil-suq inti għat illi muwix eh, meċċaj tajjeb il u nasab ċittadin ħafna drabi jemnu il-so sar il-meċċej il-senjur għal daqsant mandomx fiduċ aktar fiħ. U tkellim dwar il-vot eh, le fl-Olanda u fi Franza jina mill-Irlanda u ġilit zewċ kampanji għal-vot Iva favor Lisbona u xekoltant uħut jinsew il-vot le fl-Olanda u fri Franza minħabba strutturi proċeduri illi mbidlu u ċittadini ma kienux aktar mitluba jgħatu l-opinjoni tagħhom. Mhux qed ngħid iva jew mhux qed nagħti ġudizzju ma tnajt ġara. Dan huwa sintomatiku tal-fatt li ċittadin fil-fatt tilfu l-fiduċa u fil-fatt sabiex niksbu lura l-fiduċa ta' ċittadini fl-Irlanda ma kienieċ biċċa xogħol faċli għax xejn. U għattu għawnek ġaf laqat dal-komitat għut jistaw jgħatbu l ma minix il-numru ta' ċittadini li jafu l-implikazzjoni ta' għazet speċi fl-Irlanda u għoli ħafna li xumma dan jarawħ pala xaħġa illi tħallifet fuq ħajitom. Nafu li dan diskutajn diġa Zewċ Zewġ kommenti mbagħad għandi tliet mistoqsijiet. Komment l-ewwel inti għattu jena naqbel miegħek perfettament illi so uniku ktar b'saħħtu mhux se nkiseb mingħajr konsens u t titkellem dwar interprizi zaru medji, ċittadini u konsumaturi. U jena naqbel perfettament ma dan il-sentiment u naħseb li n-numru ta' rekomendazzjoni tijak eh, ħa jiġu adottati u naħseb li sej meċuna lej fejn irridu naslu. Għam tlet mistoqsik li xaqtin t tkellim dwar konsolidazzjoni fiskali għal darba għarajna jinġajja mill-Irlanda u jekin zommu ma' termini tal-patta stabilitaw t tkabbir sal-2014 l-aritmetika taħdem imma se ekonomija nissuspetta li dan huwa verità għal numru ta' stati membri oħrajn. Għal daqstant ninsabu f'sitwazzjoni eh, stramba ħafna bħal stati membri oħrajn fejn jridu l figuri eh, ikunu figuri pożittivi, ma ħafna drabi se nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn namlu dan l-ekonomija eh, danni mm, li ma stawx insolvu, konna għad kbir, u ma jkonni stimolu sabiex l-ekonomija terġa tirranka. Xtaqt l-opinjoni tijak fuq din is-situazzjoni partikolari. Etini mistoqsija għandha xtaqsam ma koordinazzjoni ta' taxxa jekk hemm xi tibta sens fl-Irlanda li għandu jkun hemm koordinazzjoni ta' taxxa probabilment ma kienx ikonna il-vot pozittiv fuq Lisbona fit-tieni attentat. X'naqt l-opinjoni tiegħek fuq kif il-preżent il-progress li qed isir fuq fuq corporate tax base konsolidata uħut mill-kwistjonijiet hawnhekk li tqajmu dwar fejn jiġu prodotti il-prodotti u fejn nbijawhom forsi jkun hemm koordinazzjoni ħarbej l-istati membri fuq l-istat taxxa. X'tat komment mnaħtijak fuq dan il-punt. Finalment, inti titkellem dwar is-suq uniku u rridu nżommuh miftuħ imma għandna nżommu ħarmat xi ħaġa eh, illi eh, kienet deskritta mort tajb ħafna għandna nħarsna il-perspettiva globali uħut mill-kollegi ġat kelmu dwar dan. Għal darbuħra, xsibit tijak dwar dan, napprezza il tijak dwar dan, grazzi. Madame Regina Bastos, puis euh, Madame Elisabeth Schroeder. Madame... L'onorevoli eh, Regina Bastos, un bat l'onorevoli Schroeder. Grazie tassew, signora President. Jena għaldar darbohra nishtiq nirringrazzja l-surmonti tal-entuzjazmu tijaw tal-speranza li jtina meta tuwa jitkellem dwar l-istrateġija ta' tnedija mill-ġdid tas-suq intern. dan jagħmlu billi jaqgħu kortiġijiet soċjali ma' din it-tnedija mill-ġdid. Iżda professur Mario Monti. Palissa għanna għandek f'moħħok din il-konċiljazzjoni f'din il-perjodu wara l-kriżi. Jiena nixtieq nisħaq dwar xi problemi li aħna l moħħok fil-ħajja ta' kuljum kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiħdan l-istati membri individwali. Aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin ngħaddu minn problemi serji minħabba il-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali għaldastant l-istati membri qed ikollhom approċċ ta' protezzjonizmu. U din eh, dan huwa approċċ naturali u xi drabi huwa ġustifikat ukoll l-istrateġija l-Unjoni Ewropea li eh, kella sissa dik tal-2020 u anke il rapport tal-professur Mario Monti dawn l-istrateġiji jiridu jisaxħu l-Unjoni. Jiena jista' konvinta u jiena żgur illi waħda mis soluzzjonijiet għal kriżi għandha x'taqsam mal-impenn illi aħna rridu nuru lejn integrazzjoni akbar politika, fiskali u ekonomika tal-proġett Ewropew. Madonna kollu aħna rridu nkunu realistiċi Irridu naraw illi hemm ċertu affarijiet illi bħalissa mixin lejn direzzjoni totalment opposta. Jien nixtieq flimkien miegħek eh, professur nirrifletti dwar ċaqliq tal-persuni, dwar ix-xkil kollha marbuta mal-moviment, mal il-moviment tal-prodotti u koll drittijiet ta' ċittadini dwar dawn iskil kolla kollha jiena illi li l-professur jitkellem dwar rikonoxximent tal-kwalifiki dan u element ġdid illi jissemma fir rapporti għaw rikonoxximent tal-kwalifiki biex jipromuwa fil-mobilità taċ-ċittadini. Iżda kif huwa possibbli aħna nafanzaw f'dan is-sens jekk aħna fuq livell ta' stati nazzjonali spiss insibu niltaqgħu ma' problemi. U dak li għandu xi jaqsam il-rikonoxximent tal-bilanċi, il level tal-rikonoxximent tal-kwalifiki. Dan ukoll għandu xaqsam meta aħna nitkellmu bejn pajjiżi ta' tramuntana, pajjiżi ta' nofsar, il-koordinament tal-sigurtà soċjali din jew importanti wkoll U għandu importanza enormi meta aħna nindirizzaw l-istati membri, gvernijiet tal-istati membri, meta huma ikunu jridu l-autonomija fi sikurta soċjali tagħhom. Kif se jkun illi ikun armonizzazzjoni f'dawn is-sistemi, kif nistgħu niproċedu f'din id-direzzjoni meta l-istati membri jridu jissalvagwardjaw is-sostenibilità tagħhom stess mingħajr ma jieħdu konsiderazzjoni s-sostenibilità Ewropea. ġifiri ma jqisu sistema uda ta' sigurtà soċjali. Biex nejdilkom mut prattiku xġara dan l-aħħar fi rigward ta' drittijiet tas saħħa drittijiet tas saħħa fl-Unjoni Ewropea kien hemm tentattiv biex ikun hemm mobilità transkonfinali għal kura tas saħħa. Dan it-tentattiv illi tiġi promossa l-mobilità tal-pazjenti fi dan l-Unjoni Ewropea u għed mis-servizzi soċjali illi fuq tiddependi l mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea dan it-tentattiv ġim xekkel. Ma kienx hemm ftehim fuq il-livell tal-Kunsill biex din il-mobilità tal-pazjenti tkun possibbli. Nixtieq illi l-Professur Mario Monti jitkellem dwar din ir-realtà jkompli jagħtina tama dwar it-nedija mill-ġdid tal-ekonomija ekonomija Ewropej u ta' bilħaq ser ikun hemm dan il-bilanċ bejn tisjieħ tas-suq intern u id-dritti soċjali. L-Onorevoli Schroeder. Mbagħad iwieġeb il-professur. Iva, grazzi sew Sinjora President. Jiena bil-qeda hawnhekk. Jiena nixtieq nisma' minn għandek. Xi ħaġa dwar il-problemi diffiċli fil-rapporti tiegħek. Waħda mill kwistjonijiet ewlenin ovvjament hija s-servizzi tal-welfare soċjali, servizzi ta' interess ġenerali. Dan, qabel kollox, fid-dawl ta' Trattat ta' Lisbona, għaliex dan din mhix xi ħaġa li taqaf hija tal-kompitu kompetu tal-Unjoni Ewropea, ma huwa fidej l-istati membri li jiddeċidu. U naħseb li hawnhekk għaw xkil bejn il-forniment ta' dawn is-servizzi u l-argumentazzjoni tas-suq uniku. Jiena naħseb li inti ma titkellimx biżejjed dwar dan dwar din il-kwistjoni f'rapport tiegħek. Inti taġi bċertu kawtela u jidher li li m'intix daqshekk ċar f'rapport tiegħek. X'ser jiġri fil-ġejjieni? Ir-regolamenti tas-suq uniku sejrin għal darboħra jispiċċaw biex jevitaw ma jħallux li jkun hemm armonizzazzjoni tal-welfare soċjali jew le. Bil-kontra, aħna rridu nirrakmandaw lill-Kummissjoni trid tmexxi dawn is-servizzi soċjali taħt ir-regolamenti ta' suq uniku. Fil-ġejjien l-Unjoni Ewropea ser ikolla biss tirrispetta dawn l-ostakli li ġew mafqa fit-Trattat ta' Lisbona ġifieri fil-klim ieħor xinu ma l kondizjonijiet Mill-perspettiva tas suq uniku, inti x'taħseb li jrid jiġri biex servizz soċjali ma jkunx immexxi mir-regoli tal-kompetizzjoni, x'iridu nagħmlu biex aħna nippermettu aktar libertà hawnhekk u biex nagħtu priorità lis-servizzi soċjali, in-naħa soċjali ta' dawn il- servizzi tal-welfare u mhux in-naħa ekonomika din hija xi ħaġa li jiena niddiskutuha mill-direttiva tas servizzi oriġinali. Hemm ħafna oqsma mhumiex ċari hawnhekk u dan jagħmilha diffiċli biex aħna jkollna dimensjoni soda ta' dan. Issa riżultat ta' dan Große spa soziale Spaltung diesbezüglich. Dublin Foundation prezentat studio milux. Irridu naraw issa kif aħna nistgħu nsolvu problemi pal dawn biex nieħdu aktar in konsiderazzjoni in-naħa soċjali tal-welfare. Grazzi. It's very instructive for me to come to this committee. Jiena nitaqlam ħafna meta niġi f'dan il-kumitat. Għaliex fl-aħħar niltaq ma' kwistjonijiet li jintom tafuhom ħafna iktar minni. U din ma tiġrix daqshekk spiss mal-kumitat tas suq intern jew inkella kumitati oħra. Msek ġejt qabel tgħid il-President. Tkellem dwar il-punti wara xurxin dwar il del u delokalizzazzjoni nixtieq infakkarkom illi mill-aspett ta' drittijiet soċjali tal-ħaddiema meta jkun hemm dawn id-delokalizzazzjonijiet fil-rapport jina nejt li huwa importanti li l-ewwel ħaġa indaħlu klawżola ta' kondizzjonalità fil-fondi strutturali biex jipremjaw l-istati membri u mal-aktar disciplinati metu ma jamlu trasposizjoni ta' direttivi ta' suq uniku. Iġifiri, il-pajizi jihdu ċertu benefiċi għalix huma ikunu fis-suq uniku. U jina qed ninkludi wkoll il-fatt li huma jirċievu id delokalizzazzjoniet ukoll xi drabi. Iżda jirtu u hemm ukoll klawzola ta' kondizjonalità fil-fondi strutturali illi tippremja lil dawk l-istati illi mhux biss jibbenefikaw mis-suq uniku imma jgħatu l-kontribut tagħhom ukoll f'dak li għandu xaqsam it-trasposizzjoni fil-waqt. Sa oħra importanti wkoll naraw f'pajjiżi bħal Ġermanja u Franza irridu nevitaw illi jkun hemm l-użu tal-fondi strutturali biex jappoġġaw delokalizzazzjoni tal-kumpaniji meta l-kumpaniji morru band oħra. Onorevoli Harkin, jina ma konċ konxu illi rapport dwar l-istrateġija l-ġdida fuq is-su uniku jista' jkun wieħed seksi. Dan għaliex punta u li jina dejjem nagħmel huwa dak illi sfortunatament is-suġġett tas-suq uniku mhuwiex seksi. Dinja problema ewlenija ħafna suġġetti oħra. Huma aktar attirajenti f'sens politiku bħal pereżempju dawk li ġu trattati fih dan il-kumitat tal-kriżi għaliex il-kriżi hija minna nifisa seksi. Jista'jna jiena naħseb li l-punt politiku ewlieni hawnhekk huwa preċiżament kif iridu nagħmlu bidla. Is-suq uniku huwa frammentat huwa teknokratiku huwa mhuwiex ċar u mhuwiex seksi. Għandu l-iżvantaġġi kollha. Huwa il-bażi iżda tal-euro, tas servizzi finanzjari, u għal-bazi ta' affarijiet illi illum il-ġurnata u maktar attrajenti f'sens politiku raġunijiet tajba jew U l-problema hija kif nistgħu nattiraw l-interess politiku fil-pilastru illi dan kollu għam sejjes fuq u ġifir suq uniku. Iwa aktar konsolidazzjoni fiskali intijet illi tista tbedna mitkabbir Jiena nemmen iżda illi meta l-opinjoni pubblika u s-swieq kunum xekla minn deficit solin u djung bar sa ċertu punt il-konsolidazzjoni fiskali tista' wkoll ittejjeb l-istennijiet. Dan jista' ikun favur l-espansjoni u mux il-limitazzjoni. Naħseb il net balance ser ikun wieħed li limita l-attività ekonomika fuq medda qasira u medda medja ta' żmien. U għaldaqstant jiena nemmen illi huwa importanti aktar minn qatt qabel li dan nikkumpensaw politika ta' provvista aħjar fejn aħna irdun naqdu l-ekonomija tagħna u bekk is-suq uniku u għal aħjar tweġiba. Dwar is c si TB ħafna stati membri kellhom xi problema jew oħra, jiena ma nafx hekk kienx biżejjed sforz politiku li ġi festif dan kollu fil-koordinazzjoni ta' taxxa jina naħseb illi le. Jina naħseb illi meta jkonna azzjoni aktar b'saħħita, azzjoni politika hemmhekk l-istati membri ikunu aktar miftuħ f'dan ir-rigward. Su uniku miftuħ imma armat fl-istess waqt. Jina naf li l-Komissarju de Gucht qed jaħdem dwar dan. Aħna rridu nużaw kull leverage possibbli li aħna għandna. Per eżempju naf li l-Parlament ma tantxu huwa entużjast fi rigward tal-ftejjin bilaterali mal-Korea t'isfel. Iżda f'dan ir-rigward taw ċertu prinċipji li huma marbuta ma' sussidi tal-gvern għal kumpaniji li kienet problema b'mod tradizzjonali għall-Unjoni Ewropea. Signora Bastos. Inti u rejt għarfin dirett, għarfin profond tal-problemi illi l-istati membri l-taqaw maħħom dawk illi oġġezzjonaw għal-aktar integrazzjoni u aktar mobilta l-iktar fil-qasam ta' rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Dan huwa parti minn approċ aktar mifrux biex aħna niġġieldu kontra ċertu privileġġi li xi drabi jkunu għal kumpaniji jiena kont xifti impressjonat bis-suġġett tal-inġiniers ċivili Spanjoli fil-Polonja li hemm ħafna minn dawn l-inġinieri ċivili li ma jsibux impjieg fi Spanja wara li spiċċat il-boom tal-kostruzzjoni uħut minnhom kienu interessati illi jaħdmu fil-Polonja li hemm ekonomija tajba ħafna palissa da hemm xi regoli jekk niftakar sew illi jgħidu illi wieħed irid ikun jaf ukoll jitkellem lil sin tal-Polonja. Sa fejn fin dan huwa din hija rikjesta meta wieħed ikun tabib u m'innix ċert jekk hux l-istess każ meta persuna tkun inġinier. Għal daqstant. Għanna bżon ta' azzjoni minnaħa tal-Komissjoni Ewropea pal autorità tal-kompetizzjoni. tal tal kompetizzjoni l-autoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u aktar azzjoni fuq livell ta' kontroll reċiproku fost l-istati membri nfushom. Jiena naqbel mal-kwistjoni li semmejt marbuta mal-kura tas-saħħa, l mobilta tal-pazjenti dawn huma kwistjonijiet kritiċi. Jiena nemmen illi jista' jkun aktar possibbli dawn indirizzawhom b'mod konkret jekk jiddaħlu f'pakkett għaliex uħut mill-pajjiżi li aktar eh, l-aktar jirreżistu għal dan huma pajjiżi li jixtiequ jaraw li jkun hemm progress pereżempju fil-qasam tal-koordinazzjoni tat-taxxa. Għaldaqstant jekk hu possibbli li ikonna pakketti li kun mamul minn bosta elementi, allura huwa jkun possibbli illi aħna nagħmlu progress illi jiġi rifjutat jekk kull element kellu jiġi indirizzat b'mod individwali. Jina naħseb illi dawn l-affarijiet iridu jiġu prezentati f'forma ta' pakkett. Dak li Fil-gwarta dak li qalet l-Onorevoli Schroeder, jiena nammetti li grattijaj tarfin ta' dawn il kwissjoni soċjali illi inti semmejt huwa wieħed ċiftit limitat. Jiena rajt li inti qed li rapport ma jitrattax biżejjed ċertu oqsma ta' interess ekonomiku ġenerali jiena nista' niżgura kelli fl-istess waqt fih dan il-kultura tal-Kummissjoni Għallu li li dan il-rapport forsi jgħid ftit iż U dwar dimensjoni soċjal solida, aktar b'saħħita. Jina hawnhekk ma nafx jekk din nistawx niksbuha permezz ta' aktar armonizzazzjoni aktar linji ta' politika soċjali fuq livell Ewropew jew inkella anke kina minix espert dwar il-politika soċjali kif inti inti. Ejjew nippruvaw inneħħu ċertu byproducts tal- tad-dim ta' suq uniku illi jagħmlu diffiċli biex l-istati membri, il-gvernijiet tal-istati membri individwali segwu l-anijiet soċjali tagħhom stess għalija dan japplika fil-każ tal-kompetizzjoni fit-taxxa dan jista' jkisser il-bażi tat-taxxa favur il-kapital u kontra ix-xogħol u jista' jagħmilha diffiċa l-istati membri biex huma jkollhom il-politika soċjali tagħhom biex jikompensaw il-min permezz tal- l-użu tal-budgets tagħhom u għal daqstant jiena nar dawn il-politika bħala importanti biex aħna niksbu aktar libertà fi dan id-dimensjoni soċjali. Iżda jiena ma rridx nippreżenta dawn tentattivi ta' tweġibiet illi jien ippruvajt nagħti għal dawn l-aħħar setta mistoqsijiet. Ma rridx ngħidilkom li dawn huma eh, tweġibiet profondi dettaljati saħ, le mhumiex. Jiena naħseb li dawn huma dimensjonijiet fejn dan il-kumitat b'mod partikolari jista' ta' bilħaq jagħti kontribut importanti. Dan jista' jagħmlu meta l-proposti minn tal-Kommissjoni jidħlu hawnhekk. Grazzi, se se nieħdu l-aħħar interventi Signora Elizabeth Moran u mbagħad is-Signora Del Figueredo. Merci, Madame la Présidente. Grazzi, Signora President, Sur Professur jena rajt b'interess kbir ir-rapport tiegħek kollu kemmu. Għandi mistoqsija preċiża u konkreta ħafna x'namillek. Jina nara riflessjoni li wieħed jista' jkollu fuq livell ekonomiku fuq dan is-suġġett imma hawnhekk f'dan il-kumitat il kumitat aħna naħdmu fuq ir-realtà tal-effetti ta' żliet ekonomiċi fuq il-kondizzjonijiet ta' nisa u rġiel illi jridu jkunu eh, sottomessi għalihom. Fil-rapport inti għat li bżon li n-garantixu su wahdini miftuħ imma fl-istess ħin illi ma jkunx dajje fil-sens illi jkun eh, xorta kompetittiv ma swiq l-oħrajn u għamnek jidħol il-Fond ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni u l-lin mill-intenzjonijiet tajbin il-ħaddima u il-kumpaniji Ewropej edin iħossu jkunu mil-quta bi kbir eh, mill-krizi. Għalix Eh, aħna għanna ħafna applikazzjonijiet għall-għajnuna li huma dejjem iktar numerużi, dejjem iktar kbar u li jorqtu ammont ta' ħaddiema dejjem akbar. Mela, kif nistaw namlu biex dawn il-kondizjonijiet nistaw uh, nilqaw kontra l-Indja, l-Brazil, eh, ċina, eccetera, u dawn il ħaddiema li qegħdin ibatu tant mill-kriżi. Umbat, inti għat li titħares il-mobilità ġeografika tal-ħaddima. Issa, għedin naraw illi din il-mobilità ġeografika hija diffiċli illi nistimulawa biex per eżempju persuni jistaw jiksbu iktar eh, eh, esperjenza u kull darba li noħolqu programmi kunu programmi reattivi u mhux proattivi aħna qegħdin fil-fleqqel tal-kriżi kif nistaw nelbu noħorġu minn min din il-krizi fl-immedjat biex namlu affarijiet ħafna aktar kmini biex nilħu dawn l-anijiet, il-mobilità tal-ħaddim, il-level ta' kwalifiki professjonali non u il-validazzjoni tal-esperienza imma hemm issa il-konkurrenza, hemm il-krizi. il konkurrenza hemm il krizi il il krizi u fl-istess ħin aħna rridu niffaċċaw ukoll dawn il-sitwazzjonijiet e- e- e- fejn kumpaniji qegħdin jalqu eluf ta' impjegi li qegħdin jintilfu kif ġara fil-każ ta' Dell. Għalhekk kif nistgħu nagħmlu? Eh, Madam eh, Figueredo. Signora Figueredo, ħallitna edha eh, għalek jena se nitkellem floka. Sur professur, jina inni biex nsaqsik dil-mistoqsija mill-bidunet għalek. Kif nistaw? Naraw għalix fil-konsensus kullħat jaqbel li issu uh, wahdini u importanti u mbagħad mill-banda l-oħra hemm ħafna uh, diffidenza għal raġunijiet illi jidruf mir rapport tijak illi għanna l-impressjoni illi kif eh, l jemju mux edha timxi fuq iż-żewġ saqaj taħħa laqas issu intern laqas ma qed jimxi fuq it-tlet saqajn tiegħu jiġifieri il-ċirkolazzjoni ta' ħielsa ta' prodotti u kapital inti semmejt issu intern, ah, skużawni issu Amerikan, l-armonizzazzjoni fiskali u qed ngħid armonizzazzjoni u mhux kooperazzjoni fiskali, minimum soċjali, il- il-portabilità ta' drittijiet soċjali minn stat membru għal ieħor, eċetera. Inti żgur li tiftakar illi meta inti kont bdejt tagħmel il-żjarat tiegħek fil-kapitali u mbagħad kellimt il-membri parlamentari eh, waqt il-laqa li ġiet organizzata mill-EMU inti għad kemm diffiċli li wieħed isib dan il-bilanċ kif nistaw nkunu ċerti u naraw illi eh, darba ma jkonniex eh, suq li ma jfisser xej li nitkelmu fuq suq intern, naħdmu fuq direttiva ta' servizzi, un bat mill-banda l-oħra najdu irridu namlu l-affarijiet oħrajn li baqax jisiru kol u l-affarijiet l-oħrajn ma jisiru qatt. Għalek, konkretament, kif tara inti li se jkun is-segwitu tar-rapport tiegħek għaliex fir-rapport inti tajt li per eh, pereżempju f'kwistjoni fiskali rridu nraqfu task force tkun imexxija mill jew work, work green group li jkun imexxi mill-kummissjoni mil u mbagħad fil-kunsill eh, biex jara x'hemm bżonn li jsir eh, biex biex iwettqu il-proposti tiegħek. Mela kif tara is-segwitu tal-rapport tijak jena naf illi inti issa spiċċajtu xogħlok propjament imma naħseb illi interessak ukoll tkun taf kif fitlet istituzzjonijiet se jisservi b'dan il-rapport li ħejjitilna. President. Grazzi. Signora More, spiegatilna b'mod ċar ħafna ta' kif din il-problema ta' eh, tal-konkurrenza minn pajjiżi kbar bħal Brażil, l-Indja, eċetera, edha eh, tikberu tikberu tolqotna dejjem u naħseb illi issu uniku mhux sejtina tweġiba u, soluzzjoni xirqa. Naħseb illi l-kol naqblu illi frammentazzjoni tas suq waħdini u li jerġa' jolli rasu nazjonalizmu ekonomiku laqqas mu se servi biex l-Europa sir iktar kompetittiva jiena naħseb illi xuħut mis suġġetti illi semmew għandhom xaqsmu mal-vizjoni iktar wiesa tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, il-kwistjoni tal-rizorsi finanzjarji tal-budget, tal-perspettivi finanzjarji. Huwa interessanti li smajtkom tajdu illi dan il-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni eh, huwa uh, strument interessanti imma fl-istess ħin jekk fim sew ma mhux kbir biżejjed biex jiffaċċa l-isfida illi għandna qudiemna. U biex jiffaċċa wkoll ir-realtà tal-kriżi li qed tiffaċċa l-ekonomija Ewropea. u eh, dwar dan il-pakket il li jrid ikun propju eh, il-qalba il ta' segwitu għal dan ir rapport Jiena naħseb illi darba il-riskju li qed li lilek illi il-parti da kolli għandu xaqsa massu integrazzjoni, liberalizzazzjoni jimxu l-qoddim fil-waqt illi da kollu li għandu eh, xaqsa mal-dimensjoni fiskali u soċjali jibqaw bis wedit firħa. Jiena naħseb li dan ma jistax jisir għaliex nemmen illi illum ir-rieda politika biex navanzaw il-suq eh, hija limitata ħafna fl-istati membri għalhekk ma nistgħux narraw eh, progress viżibbli fuq l-aspetti l-oħrajn naħseb illi il riskju illi ikunem hemm avvanzi biss fil-f'dak kollu għandu x'jaqsam mas-suq eh, hija mm, hemm riskju żgħir ħafna. Dwar is-segwitu għal rapport tiegħi jiena naħseb fl-20 ta' Lulju kun nafti tiktar għaliex il-President Barroso stidinni biex nattenda laqa tal-kolleġġ biex niddiskuti mal-kummissarji dwar is-segwitu propju tal-rapport tiegħi naf li it-tlet istituzzjonijiet il-koll huma interessati f'dan is-segwitu b'mod partikolari fir-rapport Grek dwar l-inizjattiva tal-Komitat ta' Suq Intern tal-Parlament. Nara li tinata ħafna attenzjoni għas segwitu mill perspettivi settorjali differenti, mill-komissarji differenti, komitati differenti fiħdan il-Parlament Ewropew, u naħseb illi hemm bżonn li aħna nżommu viżjoni tal-pakket kollu kemmu. Nkella l-affarijiet mu mhumiex se jimxu. Jiena naħseb illi ir-rwol tal-presidenti tal-Kummissjoni tal-Kunsill Ewropew huma essenzjali u qed insemmi l-Kunsill Ewropew għaliex peress li dan huwa l-Kunsill l-qosma illi jaqaw taħt din l-istrateġija għandhom xjaqsmu mal-kompetenza tal-Konsil tal-Kompetittività tal-Affarijiet Soċjali, tal-Konsil tal-Ecofin. U għalek najt laqasbis bħala definizjoni imma mill-perspettiva ta' pakket tista' ssir biss jekk il-leadership politika fuq livell tal-Kunsill, anki ovvjament il-President permanenti tal-istess Kunsill. Jina nittama illi dan se jara u japprezza il-vantaċ li jistan kollu bħala element illi jaqat kollox fil-kontest fil tal-governanza ekonomika li qed jaħdem fuqha u l-istess ħaġa għall kummissjoni u naħseb illi Eh, f'kull waħda mit tliet istituzzjonijiet hemm bżonn illi jkun hemm perspettiva eh, ftit iktar kompluta u mhux biss kulħadd jara l-kantuniera tiegħu. U naħseb illi il-sim tal-rwoli jaċara ħafna għax il-Kummissjoni se tibqa dik l-istituzzjoni illi għandha seta ta' inizjattiva u għandha responsabilta' illi tkun il-gwardjan ta' trattati da kollu li għandu xaqsam ma' proċess leġislattiv fuq kwistjonijiet illi eh, se jkunu eh, mil-quta mill minn din l-istrateġija l-ġdida għassu unik u mal-parlamentu il-konsil u hemm eh, ikollhom qed jerġgħu jikkonsidraw din l-idea tal-fast track kif konna għamilna wara il-white paper tal-85 sabiex il-vizjoni eh, kun possibli li konna vizjoni iktar maquda u iktar sħiħa. Għallek jena sen segwi b'interess kbir minkejja mill-bot il-progressi li jintom tiksbu f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal eh, nom tal-membri kollha ta' dan il-kumitat. Kienet eh, diskussjoni eh, li tatna ħafna formazzjoni tallimna ħafna, jiddispjaċini li ma stidinnikx tiġi tkellimna aktar kmini. Grazzi ħafna, Professor Monti. Kollegi, kjoġobkom, morru lura issa għal lista tal-kellima u issa se nitlobkom biex ma titkellmux fit-tul wis sabiex ikunu nistgħu nirrispettaw il-ħin l-ewwel is-Sinjor Jean Lambert u mbagħad is-Sur Koza. Uh, thank you, President. Um, just a... Grazie, Signora President. Zewċ punti u tlet punti osra dwar il-mejxa dawtana. tagħna. Il-kwistjoni ta' direttiva għafa si importanti ħafna lina biex aħna nippruvaw inwafqu xi standards xi ideat komuni. Dwar kif aħna nistgħu naslu għal din l-idea din l-opinjoni dwar x'inhu tħul minimu li importanti għall aċċess għal assem ukoll biex il-persuni jkunu jistgħu jgħixu f'ċertu dinjità minħabba din hija s-sena kontra il-faqar għanna interessati fl-emenda 133 u kol is-segwitu f'kompromess f'emenda M, N. M, skużawni. Meta nifutaw dwar dina dan għanna emendi minnaħat tal-kollegi mill-Iskandinavja li għanna għanna problemi bijom. Għalix hemm differenza bej tul minimu u paga minima. Aħna napprezzaw ir-rwol tal imsieba soċjali f'dak li għandu x'jaqsam il-ftejmiet dwar is-salarji, imma din mhux l-istess ħaġa dwar it-tħul minimu li huwa meħtieġ jekk inti ma jkollokx xogħol tkun qiegħed u inti tkun tiddependi fuq is-sigurtà soċjali. Għal daqstant aħna mhux għax ma naqblux ma dak illi qegħdin jgħidu imma għad diffiċli illi naqblu xi ftit ma dak illi ma qegħdin jipproponu. Sur Adam Kosa susmat is-Sur Christensen. Köszönöm szépen a szót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 F'dan ir-rikward jiena preżentajt emendi li huma dwar il-persuni zvantaġġati fuq bosta livelli li ktar qed nitkellem dwar il-persuni b'disabilità. Għaliex il-persuni b'disabilità huma dawk illi huma l-aktar esposti għal aktar perikli dak li għandu xaqsam il-faqar. Dan is-suġġett huwa marbut ukoll ma' suġġett tal-popolazzjoni dejjem tixjih. Għaliex xina naħseb li l-anzjanità u disabilità huma marbuta flimkien mill-qrib fid-dinja tal-lum. Dwar l-emendi ta' kompromess jina ġobni l-fatt li sibna soluzzjonijiet pozittivi fis-sens li il-target groups baqgħu hemmhekk sal-aħħar fil-kompromess. Dwar emenda ta' kompromess partikolari jina nixtieq nisħa li rridu nieħdu konsiderazzjoni iskiel għal aċċess għas servizzi soċjali l-emendi l-emenda ta' kompromess k dwar is-servizzi pubbliċi. Ġifiri nisfuq dwar is-servizzi pubbliċi, ġifiri dawk is-servizzi li jiġu finanzjati jiġu maħruġa mill-istat jew inkella mill- mill-gvernijiet lokali. Għal dastan tirdu neliminaw kull xkiel fiziku jew xkil ta' komunikazzjoni f'dan ir-rigward. Jiena wkoll rajt li f'din l-emenda ta' kompromess tneħħa l-punt ewlieni, jiġifieri servizzi li nitkellmu dwarhom huma servizzi pubbliċi wara kollox. Biex nikkonkludi, nixtieq ngħid illi nittama l-emendi kollha ta' kompromess kun jistaw jiġu appoġġjati u nittama qed nistenna bċertu kurjożità is-soluzzjonijiet il-ġodda illi ser joħorġu wara dan id-dibattitu. Iżda naħseb illi ser jikonna bżonn narġgħu niddiskutu xi ftit dawn il-kwistjonijiet, grazzi. Eżis kollegi, nitlobkom hekk joġobkom zommu l-interventi tagħkom osra kemm jista' jkun is-Sur Christensen u mbagħad is-Sur Koferati. Tak, fu formen og tak til ordføren for arbejdet. Grazie, signor President. Grazie u koll li rapporter għal-ħad medwar dan il-rapport ta' sekk importanti. Serin zon fil-qosor. Flimkien mal-kollegi tiegħi mill-Finlandja, Lisa Jakobsen u l-Nervoli Ludvigsen mill-Svezja, jiena ressa bosta emendi. 67, 110, 144 dawn it-tlieta tlet emmendi waslu għal kompromess I, K u M. Jina qed nagħmel punt lingwistiku hawnhekk, it-traduzzjoni Franċiża. Hija dik li hija l-aktar valida għal dawn il-tlet proposti għal kompromess. Il-verżjoni Ingliża hija ħażina. Dan japplika għal kompromessi I u K. Ġifiri, kjoġobkom nistaw nirranġawhom dawn, issa dwar dawn il-korrezzjonijiet flimkien mal-kollegi tiegħina jiena wkoll ressaqt emenda 78 fejn aħna qegħdin nipproponu biex inneħħu t-tieni parti tal-proposta. U din ma fl-emenda ta' kompromess. Għal daqstant ekk joġobkom verifikaw biex neħu emenda 78 mill-kompromess. Ma nix problem bil-kompromess. Aħna rridu illi nirtiraw l-emenda 78. L-onorevoli kofferati un batru l-onorevoli rabti. Grazie, Signor President, jina xtaqt nejżew affarijiet fil-qosor. L-ewel wahda jider li hemm xi nuqqas ta' ftejjim f'dak l għandu xaqsam traduzzjoni. Aħna wasanna fl-aħħar ta' rotta illi xorta waħda F'dan l-aħħar punt qegħdin naraw li hemm problemi marbuta mal-interpretazzjoni. Għan qegħdin nitkellmu dwar it-tħul minimu garantit u mhux is-salarju minimu garantit. Is-salarju minimu is-salarju huwa il-frott tal-ħidma ta' persuna. Huwa il-paga, remunerazzjoni tal-attività tiegħu. Għal daqstant din hija xi ħaġa infisra ċara ħaġa akbar minn dak illi aħna qegħdin nitrattaw. Il-kondizzjonijiet tal-faqar huma aktar b'saħħithom jinsabu aktar fost dawk illi huma qiegħda hemm ħaddiema li huma foqra iżda hemm l-iktar foqra illi huma foqra minħabba illi m'għandhomx xogħol u m'għandhomx tħul. Ma rridx li jkun hemm xi dubju bejnietna li l-idea ta' salarju minimu garantit hija idea illi eh, aħna nifmu għamma hija idea xiftit antika illum irdu naraw taħlita sħiħa ta' komponenti illi jiffurmaw it Illi fil-maġġor parti tagħhom maġġor parti tagħha ħafna persuni fl-Ewropa m'għandhomx din u jiena naħseb illi x-xogħol tal-kollega Figueredo flimkien ma' Shadow Reporters kien xogħol prezzjuż immens dan kollu jinsab dwar kompromess emme. F'kompromess emme il-kwistjoni hija dik jekk ikonniex jew le direttiva tal-Unjoni Ewropea. Jiena jidilli li soluzzjoni li sibna hija waħda tajba ħafna li tagħmel sens għaliex tgħid li għandu jkun hemm l-użu tad-direttiva iżda din tintrabat mal-fatt li hemm xi differenzi u wis probabli ser jibqa hemmhekk bejn, bejn l-istat individwali. Jiena dan l-isforz apprezzajtu ħafna. Jiena kont rassaqt emendi illi kienu jitkellmu dwar id-direttiva. Issa dawn l-elementi ta' flessibilità li jarfu differenzi tal-pajizi individuali ġifiri jarfu kol ċertu storja twila illi ma nistawx inqasruhom jew inkella insolvuhom f'dokument wieħed. Jina jidil li dan huwa sforz tajjeb ħafna u jiena dan apprezzajtu. U nittama li f'dan ir-rigward ma jkunaw l-ebda prevenzjoni, l-ebda xkil minn ħadd. Un wara l-applikazzjoni tal-elementi tal-diversità, kulħadd jista' jitkellem, jisemma leħnu. U l-istorja ta' kulħadd tagħmel sens u tittinata valur f'dak li għandu x'jaqsam jitħul u kif huwa ffurmat dan itħul. Grazzi. L-onorevoli Rapti hawnhekk. għawnek. L-onorevoli Moron. fil qosor ħafna, Signora President. Jena qed nitkellem għannom ta' Pascal Gruni illi propona eh, l-emenda 132 Biex fil-kontest tal-ġlieda kontra il-faqar l-istati membri jieħdu miżuri biex jilqaw kontra il-prekarjetà finanzjarja tan-nisa u l-irġiel billi jevitaw illi dawn jitħlu f'dejn żejjed. Aħna nixtiequ illi il-dejn żejjed ikkun insemmi b'mod speċifiku f'dan ir-rapport u permezz ta' din il-proposta ta' emenda sabiex il-persuni li huma l-iktar fqar, l-iktar vulnerabli ma jitħlux f'dejn żejjed. Merci, Madame Runzili. Grazie, signora President. Grazie ħafna, signora President. Staqt l għet tinserraħ l rasek. Mux għet nitbaqbaq għalix il-kondizjoni s-saxħati għaj ma nistax nitbaqbaq l mbero l-min dan. Staqt najt illi nastaqt nifraħ l-ewel net l-rapporter, il-sinjura Figueredo, għaxxol eh, siwi taħħa sissa. U dan kollu tlet punti kritiċi li l-grupp tal-PPE xtaqt għajjema unek. U ma lajma lajsen semmijom. L-ewel punt, id-direttiva għafas fuq it-ħul minimu, illi aħna ma nablux miegħu. Nħossu illi kwissjoni pal din għandha tiġi regolamentata fuq livell nazzjonali għal daqstant insegwu il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Però aħna naqblu aktar ma' għajnuna soċjali li ġaj jissemmew fil-rakkomandazzjoni tal-Konsil il-92/4 babu jħed fuq kredi komuni jitkellem ukoll dwar sistemi soċjali. Ma rridux xal daqstan direttiva li tkun tant vinkolanti. Et-tieni punt huwa marbut mal-emenda kompromess akka jew emenda 104 jiena naqbel mal-kollega U eh, kol il-kwistjoni tal-komunikazzjoni għal servizzi pubbliċi u, ostakli finanzjari, però il-kelma housing inħossu li m'għandix tkun inkluża f'din l-emenda. Anka f'dan il-każ fil-fatt inħossu illi għanna dina d-diġi rekomentata fuq livell nazzjonali u m'għandix tkun inkluża f'dan ir-rapport. kol, għaliex f'housing nitkellmu ħafna ħafna leġiżlazzjonijiet oħrajn Il-tret punt xtaqt nressa u għadwar kompromess E, jew emenda 33. Aħna maħniex favur l-inklużjoni tal-kelma klandestini, aħjar nitkellmu fuq immigranti minar ma noqogħdu nitlu fuq uh, legali u illegali. Il-kelma l-oħra fuq minoranzi etniċi fosta mir-Rom, fosta mir-Roma, jekk insemmu waħda biss ifisser diskriminazzjoni kontra minoranzi etniċi oħrajn u qed nitolbu illi inħożomu biss il-frażi mill-minoranzi etniċi u nifhom hemmhekk. Euh, Madame la rapportrice, je vous redonner la parole concis possible, même si je sais... Signora Rapporter, nerġantik il-mikrofonu ma nitolbok illi titkellem fil-qosor kemm jista' jkun nafhom mhux faċli. President. Grazzi ħafna, Signora President. Veru. Veru diffiċli ħafna. Diffiċli żomm fil-qosor. Minkejja x-xogħol kollu illi ġa għamilna, xtaqt nirringrazzja hawnhekk il-daw kollha illi enuni xerta waħda għatanna diffikultajiet fuq livell ta' kompromessi. Jien naħseb li ċertu diffikultajiet nistaw insolvu għom faċilment. Għaliex ġa konna indikajna toroq sabiex nevitaw diffikultajiet. Pal, per eżempju, emenda E, il-kwistjoni ta' l-immigranti u minoranzi etniċi forsi nsemmuhom mod ġenerali minn mar noqogħdu nitlu f'dettall. Dan huwa possibbli u aċċettabbli. Nistgħu nagħmluh mingħajr diffikultà ta' xejn. U aħna ġa tlabna lis segretarjat sabiex jieħdu nota ta' dan il-punt ta' din il-ħtiġa ġdida. Mbagħad kwistjonijiet marbuta mal-housing anka minnaħa tal-PPE rajna żewġ pożizzjoni differenti. U għal daqstant ħanżommu il-verżjoni li tistgħu taqraw qudiemkom għaliex il-verżjoni prezenti ma torbot il-ħadd mod vinkolanti, ma tobbliga lil ħadd illi wieħed jieħu nota tal-fatt li d-djar kollha jkunu aċċessibbli għal persuni kollha b'diżabilità. Madana kollu isejjaħ l-attenzjoni għal fatt għal ħtieġa illi Twarab djar li jistaw jilqaw persuni b'dizabilita. ħaġa importanti ħafna u l-konvenzjoni nifissa ta' ġnus maquda tiddefendi dan il-prinċipju. U aħna id-defendejni ukoll f'rapporti oħrajn. Għaldaqstant inħossu li dan għandu jkun inkluż anka f'dan l-ambitu. L-intergrupp tal-persuni b'dizabilità wkoll jiddefendi il-pożizzjoni. Mbagħad partiċipazzjoni tal-grupp kollha iva imma Anka dak il-dan il-prinċipju li nżimmu fil-konvenzjoni ta' ġus maqda u għanna nżommu għal destant. Li proposta għanna nżommu f'dan il-test. Anka fid-dawl tal-fat li nafu li fil-PPE hemm pozizjoni differenti. Imbagħad. Il-kwistjoni, il-problema li għada persistenti u li xtiqni ċara darba l-dejjem hija distinzjoni bej eh, tħul u salarju minimu. Aħna hawnhekk irridu nittrattaw u esklusivament biss it-tħul minimu. Iġifiri. Reġej mhux ta' tip kontributtiv. Is-salarju minimu jitħaġ oħra. U waħlas li jisir wara bieċa xoll. It-tħul minimu huwa reġim non kontributtiv għal dawk li m'għandhomx biex jgħixu. U għal dan stant għandhom bżonn illi l-Istat jiżgura kondizjoniet ta' ħajja aċċettabbli. U dan li qed nitrattaw hawnhekk eh, f'dan il-punt ovvjament nżeggu kriterji u prinċipji illi jiżguraw kondizzjonijiet ta' ħajja minimi għall-individwi, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn. Hawnhekk qegħdin nanteċipaw xi ħaġa illi e ġa inna niddefendu għal żmien twil. Parti mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ġa fil-fatt kienu qed kontemplaw dawn l-aspetti imma hemm Stati Membri oħrajn illi jinjoraw dawn l-aspetti u fi żmien ta' faqar serju hemm bżonn nerġgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet speċjalment fid-dawl tas-sena tal-dedikata l ġdida kontra l-faqar. ħaġa importanti. Issa, l-iktar punt diffiċli il-direttiva qafas Ewropew. Għanek sen semmilkom xi żewġ idejat anka fid-daw tal-fat li na konxja illi mus se jkolli bil, mhux kulħadd se jaqbel miħaj. Din il-proposta f'din l-emenda se nkunu nistgħu inwet u ftuħ lejn emenda orali, dan sabiex nirrespondi u kol għall-onorevoli Lin. U direttiva għafas Ewropew inneħuwa u minflok n-nizlu inizjattivi leġislattivi Ewropej. Jiena konċet tal-fatt illi hemm emenda oħra, emenda separata, 88 fejn niddefinixxu direttiva qafas. Mhux nistaqsu direttiva qafas. U għal daqstant, b'opinjoni tiegħi, bħala rapporter, il-kwistjoni ta' direttiva qafas tista' ma tkunx inkluża hawnhekk għaliex għandna emenda 88 illi titratta id-direttiva qafas u li ħanivvotaw fuq mod separat. Jina naf illi bekk ukoll se jkun hemm diffikultajiet minnaħa tal-kollega Lin. Illi żgur mhux se taċċetta din il-modifika. Jiġifieri, nżommu referenza għall-Inizjattiva Ewropea. żvilupp ta' pjantazzjoni illi jakkumpanja il-prassi ta' inizjattiva Ewropea dwar id-dħul minimu fl-Stati membri imbagħad it-test ikompli kif inhu rispett ta' dak li jsir fl-Stati membri b'mod kollettiv, eċetera, eċetera. Għal daqstant minn hawnhekk konċetta direttiva għafza neħi neħħu ngħidu inizjattiva Ewropea. Emenda 88 imbagħad ikompli kollha bħalissa referenza għad direttiva għafas Ewropew. U ovvjament min jiddefendi direttiva għafas, bħal fil-kastijaj jivvota favur emenda 88 illi tirrappreżenta integrazzjoni mal-kompromess emme. Ma nafx possibilità din, possibilta illi nixtieq nippreżenta. Imma ovvjament jiena nixtieq inkun naf x'jaħsbu il-gruppi politiċi differenti. Forsi b'dan il-mod il-liberali, il-PP, jivvotaw l-emendi ta' kompromess min jaf. Għaliex Valla pena li dan l-axħar tentattiv jirnexxi. Aħna l-koll nixtiequ xi xaġa pożittiva, jiena u l-oħrajn se nkomplu niddefendu direttiva qafas u se nivvutaw favorija flimkien ma' menda 88. Sinjura President, ma nafx għadux possibli illi għal minuta oħra nato il-kelma li Shadow Reporters. Ma moi, je veux bien interpeller les rapporteurs. Jena nishtiq illi nisima minnħat tal-Shadow Reporters. Ma ivole għalli xad ba' għanna zewġ punti oħra fuq il- fuq l-agenda tagħna li ma nistawx najdu li se nagħmlu xi darbohra. Forsi il-gruppi l-oħrajn huma iktar lesti, le jiena lesta Dava papà, uh, eh, scusate, parlo in italiano che è più facile. Tanto l-emendamento Miex bis l-emenda 88 li t-rapprezenta problema moħrajn fejn nitkellmu fuq direttiva għalhekk il-kelma inizjattiva toġobna jew noqogħdu nadattaw kollox għal kollox hemm kellha nżomm oppożizzjoni. Madam Madame euh, Ronzulli, si je comprends bien. Signora Ronzulli, jek fim sew, intom tistaw taċċettaw la emenda ta' kompromess M kif qed tipproponinna li nimmodifikaw il-rapporter. Dik hija l-mistoqsija li għamiltilkom jiena. Forma modifikata. Imma l-mistoqsija li għamilt jiena hija jekk intom taċċettax il-kompromess M hekk kif emendat u qed tipproponi li nemendaw ir-rapporter inti intom taċċettaw l-emenda ta' kompromess sem kif ġiet emendata ġifiri l-inkludu l-idea ta' inizjattiva Ewropea. Se per lei non è un problema. Jekk għalik mis problema, nizverva dritt illi nitkell ninforma l-rapporter fuq din id-deċiżjoni tart. tard. Meta jkollna test, biex jkonna test u dim. ma test jgħatantkom. Nibdu l-mandiċ imma. Signor President, muito obrigada. Eh, Grazie ħafna. Il-test. Nibdu lek. Direttiva qafas neħħuwa u minn floka nitkelmu dwar inizjattiva Ewropea. Dan hu tibdil. Eh, ok, allora va bene. Mela joġobna, jekk l-affetu mek toġobna. Grazzi ħafna għal dak l-intervent sur Federik Darden naħseb m'għandux diffikultajiet, Sinjura Lin mhix qiegħda hawnhekk. Forsi Sinjura Orkin tista' Skużawni, kont insejt li rġajt ingħaqad magħna. Signora Lin. Slina isċivra mħi. Uh, yes, Iva, mela le jena nista naċċetta li neħħu deċizjoni għafas, direttiva għafas, u ngħidu pjantazzjoni illi akkompanja l-implementazzjoni tal-Inizjattiva Ewropea fuq tħul minimu fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U dan direttiva qafas ineħħija. Jagħmel differenza kbira u flok indaħlu inizjattiva fuq livell Ewropew. Signora Lambert, nixtieq insaqsik li le grazzi tal-li taqbel miħaj, il-grupp tal-ħodor ukoll jaqblu Naħseb li memx diffikultaj partikolari. Nalqu mella fuq dan il-punt li għanna fuq l-agenda tagħna nirvotaw għada nirringrazzja lil kulħadd tal-interventi tagħkom eh, tal-li wasanna biex nsibu soluzzjoni komuni u eh, naddu issa edin tard ħafna niskuża ruħi diġà mas-sur Vorira imma bżonn illi kena bżon illi eh, nisirqulu kwarta minn ħin tijaw eh, biex nalqu fuq dan il-punt. Issa neżaminaw l-emendi, naħseb illi l-emendi ta' kompromessa għadhom mux qegħdinaw. Grazzi, Signora President. Se niprofaw niprofaw illi namlu tajab għal żmien illi ħlejna. Issa, jiena nixtieq Najt il-kulħat li em modifika zaħira, anzi zbal zaħir, fl-emenda 53 ta' Sir Handel, fil-paragrafu 12 ta' la bozz tal-opinjoni u mux fil-paragrafu 11. Dan biddel ftit l-affarijiet fl-ordni tal-vot u għalek jena xtaqt li ninformakom dwar dan jina nishtiq u koll najdilkom dan il-rapport inkiteb qabel il-smiħ mal-Kumitat tal-Budget u mal- eh, kumpaniji ta' trasferiment li intom organizzajtu intom stess u il-mission, il-study mission ta' fl-Irlanda U għalek intom sibtu sitt emendi illi inataw mill-membri ta', ta delegazzjoni li marret fl-Irlanda, jġifiri M58 emenda u 10 minnom kienu imresqa mill-membri ta' delegazzjoni ta' delegazzjoni li kienet konsisti minn ħames grupp, rappresentanti ta' ħames gruppi politiċi. Pratikament memx emendi ta' kompromess għaliex tant ħdimna flimkien li l-emendi illi li saru jimxu fid-direzzjoni li kulħadd qabel magħha iktar integrazzjoni tal-ħaddima, tal-impjegati, iktar dialogu soċjali, iktar involviment tal-istati, kien fuq livell nazzjonali kif ukoll livell lokali anki għal volja l-istati kultant jamlu iktar restrizzjonijiet fuq il-font ta' adattament ta' globalizzazzjoni li aħna ridna illi jkun iktar flessibli u għalek aħna e, nishtiqu ħafna illi dan il-fond ta' adattament u jew aġustament għal globalizzazzjoni jkun flessibli kemm jista' jkun. mbagħad fuq xi emendi ftit iktar komplikati li hemm bżonn li naħsbu fuqhom flimkien. Naħseb qed naħseb għandek mod partikolari l-emenda 10 eh, li proponiet il-Sinjura Cornelsen illi kien jagħmel kien għamlet eh, kienet hemmhekk waqt il-missjoni il missjoni fl Fil-fatt din l-emenda 10 qed titlob lill-Kumitat biex l-iskadenza ssir minn 24 għal 36 xar biex xogħol li aħna minna xogħol ta' profondiment uh, flimkien mal-Kumitat eh, FEM u l-fem ma jistax jaċċetta uh, illi eh, post ta' politika tal-FSC u għalek biex ikunu nistaw nifacċaw situazzjoni diffiċli aħna il-fem se jkun sostituit mill-FSC tini tieni punt li xtaqt nitkellem fuq u għandu xaqsam għal emenda 15 proposta mis-Sur Darden. Din l-emenda ridna ninkludu l-imsieħba soċjali li ħaġa normali u hija ħaġa tajba li issa hija miktuba kif għamilt inti aħna dejjem ridna nesprimu din ir-rieda li aħna naħdmu flimkien mal-imsieħba soċjali u eh, indunajna illi fl-Irlanda dan ix-xogħol ma kienx sar fil-fatt, affarijiet ma tantx marru tew. Mbagħad votazzjoni maqsuma fuq l-aħħar parti tal-emenda 15 ħalluha kif inhi. Naħseb li din l-aħħar l-aħħar parti sabiex ikunu jistaw jaqdu r-wol tagħhom fil-tħejja tal-applikazzjoni. Din il-talba hija applikazzjoni nazzjonali. Għalhekk jista' jkun hemm konsultazzjoni minn qabel imma l-imsieħba soċjali m'għandhomx rwol eżatt fit-tħejjija ta' l-applikazzjoni għaliex din hija applikazzjoni li ssir min-naħa tal-istat. bat nadi għal xirqaqa toħrajn fil-emenda 22 is-Sinjura Ria u minn Ruiten li qed li kunem intervent rapidu effiċenti mill-LGF każijiet ta' teddida ta' ta' sensi fuq skala kbira punt dwar l-emendi 35 u 43 forsi iktar hija problema ta' traduzzjoni milli xi ħaġa oħra ma rrid insemmija hawnhekk. Aħna hawnhekk qed nitkellmu uh, dwar xogħlijiet deċenti, xogħlijiet tajbin eh, bil ispanjol xogħol ta' kwalità u eh, fit-traduzzjoni oħra xogħol prekarju. Issa kulħadd jifhem li jrid tajt il-kellima. Jena nishtiq illi ikonna eżattament, nispiegaw eżattament xirridu najdu għalli xina bħalissa minix kapaċi najdilkom dinja problema. Eh, naħseb illi l-emenda kienet tajba, imma ovvjament eh, eh, xogħol ikun prekarjek jekk ma jkun xogħol ta' kwalità. Bat l-emenda 48 fejn fl-axar parti qed ngħidu li nittolbu vot separat għaliex hawnhekk għamnek nixtieq toqgħodu attenti. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ċittadini, eh, anzi, persuni li mhumiex ċittadini tal-stat partikolari fost il-persuni ġibli għal finanzjament Umbat, anki jekk dawn ikunu jiexu f'pajjiż ieħor, speċjalment jekk dan ikun stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri hawnhekk nissopponu f'din l-aħħar parti illi dan il-fond jista' ikun użat għal ħaddiema li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, għawnew għanna problema bl-użu ta' dan il-fond. L-ewel net qed ngħidu li dan il-fond jista' jintuża fuq livell jista' jintalab fuq livell nazzjonali għal dawk il-ħaddiema li jibqgħu f'dak l-istat. Umbagħad fit-tieni parti hemm problema reali għaliex dawn huma ħaddiema illi jistgħu jmorru pajjiż għal liħor, anzi jkunu barra ma jkunux qegħdin jgħixu fl-istat membru fl-Unjoni Ewropea ġifieri Eh, Pollakki li marru l-Irlanda u saraġa marru eh, l-ura f'pajjiżhom u jew marru band oħra. U fil-fatt dana mhux l-użu illi eh, ġie maħsub għalih dan il-fond. Daqshekk, Sinjura President, provajt nitkellem fil qosu kemm jista' jkun. Signora Hawking. Grazzi ħafna l-rapporter għal xogħol eċċellenti tagħha l-kooperazzjoni u kolorit. Xi emendit simili għal dawk ta' Sinjura Moren fuq emenda ħamsa mis-Sinjura Cornelson. The moment the Randises were announced mill-flok uh, already affected xaġa lingwistika l-inħalli fidejn is-servizzi. Il-punt li jmiss L-emenda propju tijak, emenda 12. Jena naqbel ma l-involviment tal-imsiba soċjali, ċeċeċeċa, nitkelmu dwar l imsiba soċjali li jiformulaw pjanita konverzjoni. Jena minix ċerta dan xifisser. Smajna s Sinja Moran li hija applikazzjoni nazzjonali u li hija implementata mill-Istat membru, ma dan kollu kol emendi illi jsejħu mhux kooperazzjoni sħiħa imma involviment sħiħa tal-imsiba soċjali jiena lesta napoġġom. Emenda 13 nsiba kemm xejn stramba. Ngħidu sabiex nippromovu dialogu soċjali ma' sab soċjali u mal-imprendituri. Mem xejn ħażin dialogu soċjali, ma nafx kif nistgħu nippromovu mal-imprendituri. Fuq emenda 15 naqbel ma' Sinja Moran fuq vot maqsum fuq emenda 17 ukoll naħseb li żgur qed inħarsu lejn leġislazzjoni nazzjonali hawnhekk għandi kol eh, mistoqsija, għanzi ma jistax nappoġġa minn da 19, mux kolla kemmi għalmenu, minn da 23 għandi mistoqsija. Fejn għajdu il-regolament għandu kun hemm mandat sabiex ikun hemm inklużjoni tal-ħadima kollha illi tilfu xogħolhom minħabba ehm, effetti fir-reġun għas-settur ir-reġun. Forsi l-Kommissjoni tal titfanna dawl fuq dal-punt. Emenda 24 għal darba ta' Sinjora Cornelsen nitkellmu dwar is-segregazzjoni bejn ħaddiema eligibbli għal l-IGF e u ħaddiema oħrajn fis-stess qasam. Din kwistjoni tqajmet meta żorna l l-IGF e hija ħaġa żejda f'ħafna modi. Jaġa ġejja mill-Unjoni Ewropea m'iniex ċerta jinnexxinniex inneħħu segregazzjoni, ma nistgħux żgur nagħmluha fil-kuntest tal-IGF. E u koll dwar emenda 31 għanna vot maqsum dwar dan mem ħażin bl idea pero fil-kontest li qed nittrattaw minn ċerta nistax namluħ dan fidlan l il kwistjoni ta' xoli tajbin, forsi traduzzjoni jekk hemm xejn stramba hawnhekk hemm numru ta' emendi għal paragrafu 7. U naf li l-rapporter qed tappoġġhom u jina napoġa ħafna minnhom ukoll, imma nħoss li jekk kollha jgħaddu nispiċċaw blista ma tispiċċa għatta xogħlijiet tajbin li jdumu, xogħlijiet li ħarsu l ġejjini u iktar u iktar u ma nafx dan kollu fix xej wasanna fl-aħħar mill-aħħar emen derbajn ma nistax napoġġa għaliex tajt telfaddoġ ta' xogħol minħabba globalizzazzjoni. Qed nitkellmu dwar eh, situazzjoni fost l-Istati membri. Bekk nkun qed nistituzzjonalizzaw ċertu każijiet ta' sensi. Emenda 44 naħar parti xoll settur illi jibqa viabli. Forsi ndaħlu hawnhekk xogħlijiet sostenibbli wkoll finalment u nagħlaq dan l-emenda Cornelisin għal darba oħra persuni li jgħixu f'pajjiż ieħor nifem jek najdu stat membru ieħor imma ma nifem xinu l-aspett legali ta' dan. Finalment, ħanerġa' nagħla emenda 50 moneterraċ lil appoġġ moti li l-kumpanija multinazzjonali biex jistablix investiment sot fil-ħolqin tal impiegi bidrit sabiex jiġi evitat id-dumping soċjali. It-tieni parti naqbel maħam l-ewwel parti naħseb illi għanna għanda titneħa issa. Ma nistax nsib laħar emenda ma naf li sinjor Konni sel għanda emenda fuq l-essenzjoni tal-periodu għal 36 xar mir rapporter nista' nifhem li ma taqbilx, forsi ndaħlu minn dorari. San waqfek għax xilek titkellem wis, skużani se jkun hemm negozjati ehm, ma' Sinjura Moran meta nispiċaw il-laqax inkella mhux se nispiċċaw issa Signora Konil se nitolbok titkellem fil-qosor ħafna ħafna u um, jekk għandkom bżonni li tiftemu xi ħaġa ma' Signora Moran, jekk joġobkom uh, għamlu wara l-laqa. Thank you, Mrs. Chair. Grazie, Signora President. Iva, Għanżom fil-qasar kemm jista' jkun, in-naqasijiet tal-fond u mal-istess, l-djatana ta' naqasijiet u mal-istess, is-soluzzjonijiet forsi ivarjaw xi ftit. l nħaffu l-applikazzjoni u l-periodu ta' żmien fej il-flus jizu disponibli xaġel naqblu fuqa, dan jista' jsir nittamaw fi żmien qasir meta l-qafas finanzjarju ikun aktar b'saħħtu provajt li dan inkludih f'emenda numru 5 tiegħi. Is-Sinjor Harkin għandha raġun dwar l-aspett lingwistiku u jiena ovvjament jiena lesta nagħmel tibdil sabiex insaħħaħ it-test ma' din l-idea ġenerali. hemm ħafna emendi li jitkellmu dwar budget line separat diġà. Ipprovajt f'emenda ħamsa illi mhux immedjatament nazel din is-soluzzjoni, imma nistabilixxi l-kriterji sabiex ngħidu li ridu li tkun iktar rapida, ridu li tkun iktar flessibbli u inklusiva. U naħseb li din għandha tkun kompetenza tal-Kommissjoni Ewropea sabiex toħroġ bidejat u proposti brillanti illi mbagħad nistgħu nagħtu l-opinjoni dwarhom ġala darba jirrevedu ir-regolament. Iżmin għall-implementazzjoni ma fimx il-problema tas-Sinjura Morrana hawnhekk Nik kienet xi ħaġa indikata mill-ħaddiema għaliex speċjalment meta l-infrastrutturi ta' reintegrazzjoni għatridu jiġu stabiliti u wara illi l-fondi jinataw. Għet nitkellmu fuq proċess li stajdum siċur jew iktar qabel l-intervent innifsu jibda. Mbagħad jekk ikollok eh, kors jdum għal sentejn ma jittistax tagħmel dan fi żmien stabilit. Forsi kien ikun aħjar illi ma nsemmux numri speċifiċi. Jiena nixtieq li dan jinbidel jekk jgħin uh, illi l-appoċi żdied. Imbagħad dwar emendi illi jinvolvi l-ħadima nifisom xaġa importanti ħafna u dan eh, fuq il-fazi ta' implementazzjoni emenda 11 u 16 Ix-xar li għadda f'assistenza teknika tajna 35.000 euro l-Komissjoni u oħrajn sabiex ikun hemm eh, sim ta' informazzjoni fost l-Istati membri li jitolbu l-finanzi. Naħseb illi aħna għanna nitolbu li l-om ukoll sabiex jorganizzaw skambju ta' esperjenzi bejn il-ħaddiema. Dawk fl-Irlanda għamlu biċċa xogħol tajba ħafna mix-xejn sabiex organizzaw ruhom u tkun ħasra jekk kulħadd ikol jibda mix-xejn. Emenda numru 48 fuq il-non-nationals eh, forsi ikun interessanti. Skużani, signora Cornelson, imma pa signora Hawken, nitolbok illi tiffinalizza eh, dawn l-arranġamenti ma' Sinjura Moran fuq livell bilaterali għaliex peress li memx elementi ġodda l-issa, forsi Sinjura Moran għandha informazzjoni, eh, tista' tiħu nota ta' dan imissa vera il-ħin qed jafas ħafna l-emendet li ta' ma nafx għalfejn ma, ma wix il-messaċ li jina nishtiq natikom u għadan li il- minħabba il-diskussjonijiet fil-Komitat tal-Budget naħseb li importanti ħafna li b'mod ċar u forsi tistaw taħsbu fuq bil-lejl u mbagħad ikun hemm emenda orali għadha fil-ħodu bil-fom għalix dakol li joħroġ minn dal kumitat u għalli rapport li joħroġ minn dan il-komitat il irrit jgħid b'mod ċar illi aħna rridu illi dan il-font Ewropew globalizzazzjoni jibqa' jeżisti. U rridu naraw illi semplifikazzjonijiet u derogi li kienu kontemplati fil-kontest tal-krizi jibqaw eh, joddu minħabba dak li ġi diskuss fil-Komitat tal-Budget, Sinjura Morra, naf li inti taqbel, imma hemm bżonn illi tassew Iva, miktub fil-rapport, imma nżommu f'moħna li fil-Komitat tal-Budget jkollhom l-istess diskussjoni bħal meta diskutejna twaqif ta' dan il-fond. Għallek, hemm bżonn illi nkunu ftit iktar ċar fuq dan, nżommu f'moħna illi wieħed mill-aħħar Eh, din hija waħda mill-opportunitajiet li għamna biex intejbu dan it-test. Signora Maran, jimporta illi inti tiddiskuti fuq livell bilaterali eh, mal-kollegi għaliex għaw il-mistidna li qed jistidnu jistennewna jina nishtiq nitlob il-kollegi tagħna biex jinaqdu miegħi mala kemm jista' jkun sabiex inkunu nistgħu eh, inqablu l-pożizzjonijiet tagħna. Tajjeb hekk mela issa xoħut mill-membri l-iktar importanti ta' dan il-komitat se jkollna jħalluna ma ovvjament ma jistax ikunu f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Nirringrazzja l-mistiedna tagħna illi inaqdu magħna hawnhekk is-Sur Marion Jansen eh, tal-ILO illi se jippreżentanna riżultati ta' studju fuq il-kummerċ u l impjiegi fil-kriżi globali. Naħseb li dan huwa suġġett illi jinteressa il-żewġ komitati tagħna u issa nagħti il-mikrofon lil sur eh, Lissur Marion Janssen. Well, thank you. I think the... Grazzi. Jina naħseb illi huma l awtur li jridu jitkellmu aħna din hawnhekk U ma l-oħra li rridu jitkellmu aħna dawnek biex nisimgħuhom. Jiena kuntent ħafna li nsab hawnhekk illum u naqsam magħkom din l-okkażjoni. Flimkien mal-President tal-Kumitat Emp Pervanx Beres, aħna noqogħdu biswit xulxin fil-plenarja. Konna noqogħdu fejn xulxin fil-plenarja u jina naħseb illi dan ir-rigward minħabba li din ir-riċerka hija dwar l-impjiegi u l-kummerċ huwa xi ħaġa hija xi ovvja li aħna issa nisabgħu hawnhekk flimkien biex nagħmlu preżentazzjoni ta' dan il-ktieb. Jiena xtaqt stajt naqra il-taqsira naħseb li huwa ktieb importanti immens, hija riċerka importanti mhux biss għall-analiżi tal-impatt tal-tnaqis tal-flussi tal-kummerġ fuq il-qat, per eżempju tas-salarji, kif iżda wkoll importanti dwar mill-punt di vista tal-limit irridu jitalmu għal-ġejjeni, għaliex il-gvernijiet fil-ġejjeni jista' jkollhom iwieġbu għal kriżijiet oħra fil-ġejjeni. Nittamaw li ma jkunux gbar daqs din illi kena Grazzi jena nishtiq nifraħ l-awturi ta' din il- riċerka jekk importanti ta' dan il-ktieb naħseb irridu nisimgħu il-konklużjonijiet tagħhom, it-talimiet li huma jissuġġerixxu li aħna nistgħu nieħdu u nitalmu minnhom għal ġejjieni. Grazzi ta' din l-introduzzjoni. Ser ngħaddi l-kelma lill esperta tal-ajello l-onorevol il-Sinjura Marion Jensen. Grazzi, grazzi Sur Moreira. Grazzi Signora Lin. Sur Lin. U tal-opportunità li jena tajtuni biex niprezenta dan il-publikazzjoni li jena nedejt it-nej. Il-ktib huwa hekk huwa disponibbli fuq il-website tal-ELO u għalu li li apparentament slides li ħejjajt musar jkunu viżibli fuq l-screen, sal-daqstant ħan prova messikom eh, bil-mod din il-prezentazzjoni tiegħi għandkom kopju wkoll fuq id-desk tagħkom. Il-qat f'din il-kriżi huwa parti minn qasam wiesa tal-ILO dwar dimensjoni soċjali ta' globalizzazzjoni din hija marbuta wkoll ma' qasam ieħor tal-organizzazzjoni internazzjonali aħna nedejna dan il-ktib f'konferenza organizzata mal-Bank Dinji kien hemm kellima minn bosta organizzazzjoni dan jinkludi l ECD l unktat WTO u kol l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni. Għal daqstant il-qasam ta' globalizzazzjoni u impigi jgħat jgħat iġi ħafna interess f'dan il-waqt liktar minħabba l-krizi, dak li għamilna f'dan il-ktib u li provajna nanalizzaw, provajna nifmu aħjar kif ġra din il-krizi fis-settur finanzjarju f'pajjiż partikolari, kif din set, seta kien possibli li għaddiet mis settur finanzjarju għall-ekonomija reali u kif ukoll għaddiet minn pajjiż wieħed għal bosta pajjiżi oħra u kif l-aħħar mill-aħħar effettwat ukoll ħafna pajjiżi fid-dinja. Din kienet kriżi li kienet mifruxa madwar id-dinja, ma kienx waħda reġjonali, waħda mill-fatturi tranzizjonali f'din il-kriżi kien il-kummerċ. Għal daqstant aħna f'dan il-ktib rajna kif il-kummerċ trasmetta l-kriżi minn pajjiż għal ieħor u kif effettwa l-impjiegi. Il-kummerċ kollassa matul il-kriżi il-komunità tal-kummerċ qatt ma rat ħaġa bħal din waqt il-kriżi. Il-kummerċ naqas fuq livell globali aktar mill-GDP it-naqis fil-2009 kien ta' 12%. Il-GDP globali tnaqqas nara ransib xie ċifri hawnhekk nalija bejn eh, naqas bi 3% u dan it-tnaqqis kbir kien minħabba l-fatt illi illum il-ġurnata tal-pajjiżi huma integrati u minħabba wkoll l-eżistenza tal-global supply chains. Jekk konsumatur f'pajjiż wieħed ma jistrix karozza dan jaffettwa l-produzzjoni ta' tires f'pajjiż ieħor tal-gomma f'pajjiż ieħor tal-bibien tal-karozzi eh, f'pajjiż ieħor u għalhekk dan jaffettwa l-kummerċ ta' bosta pajjiżi u għalhekk l-effett kien kbir. U dan wassal ukoll għal effett fuq l-impjiegi. L-akbar effett fuq l-impjiegi kien f'dawk il-pajjiżi li għandhom esportazzjonijiet fis-setturi l-aktar ġew effettwati mill-kriżi. Dawn is-setturi kienu dawn is-setturi fl-industrija tal-metall u tal-karburant kif ukoll industrija tal-karozzi tal-vetturi b'mod partikolari. Għal daqstent pajjiżi bħal l-Ukrajina illi twassal l-azzar, per eżempju, l iberja li tati il-gomma u kol, għattajas tal-karozzi u maraw kummerċ li tnaqqas b'mod kbir. Il-manifattura u kol ġiet effettuata madwar id-dinja. L-impjiegi fil-produzzjoni tnaqqas fl-Istati Uniti u kol fl-Unjoni Ewropea, zda u kol tnaqqas fil-Azja. F'setturi oħra l-impjiegi rezista ħafna fl-Azja iżda tnaqqas fl-Istati Uniti u fl-Ewropa. Per eżempju, fis-settur tal-bini tal-beħ bl-imnut u bl-ingrossa. Dan ġi affettwat l-iktar fl-Amerika aktar milli fl-Azja. Iżda pratikament il-kummerġi affettwat kullimkien. Rajna illi kienem naqis fil-postijiet tax-xogħol anqas salari, salari anqas u nies li jitilqu mill-forza tax-xogħol. Minħabba dawn l-effetti huwa diffiċli li wieħed ta' bilħaq jifhem u jkejjel x'qed jiġri fil-swieq tax-xogħol, għalhekk huwa diffiċli wieħed jindirizza din il-kwistjoni ċertu pajizi li huma l-postijiet ta' xogħol jiġu effettwati f'pajjiżi oħra huma s-salarji. Għaldaqstant il-messagġi ġenerali ta' xjamel il-kummerċ fis-settur tal-impjiegi huma diffiċli noħorġu bihom biex nifmu f'aktar dettal x'inhu rwol tal-kummerċ fuq l impiegi aħna rajna ċertu pajjiżi situazzjoni sitwazzjoni ta' ċertu pajjiżi fid-dettall. L-iktar f'pajjiżi f'ekonomiji li qegħdin jiżviluppaw u dawk li huma emerġenti u l-iktar dawk li staqsew il-lajellow għal pariri dwar kif jistgħu jrażmu l-kriżi u għom biex jifmu dak li qed jiġri fl-ekonomija tagħhom fir-rigward tal-impjeg. Aħna fl-Ukrajina, fl-Uganda, fil-Liberja, fl-Indija, fl-Afrika t fil-Brażil u fl-Eġittu. Hemmhekk għamilna dawn l-evalwazzjoni dwar x'għamel il-kummerċ fuq l-impjiegi. U jien se ngħidilkom x'sibna hemmhekk, x'kienu s-sejbiet tagħna forsi tajdu li dawn pajjiżi differenti minn dawk tal-Unjoni Ewropea, iżda xida li sibna hemmhekk naħseb hija relevanti wkoll għall-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-Ukrajina aħna ġejna mistoqsija biex naraw x'inhu rwol tal-konċentrazzjoni tal-esportazzjoni li dan kellu fil-kriżi f'dan il-pajjiż l-Ukrajina ġiet affettwata minn xokk finanzjarju iżda ġiet affettwata l-aktar mill-telf fl-esportazzjonijiet tal-metall. Għal daqstant il-gvern staqsina biex naraw għaliex dan ġara u biex għom parir kif jistgħu tejbu diversifikazzjoni tal-esportazzjoni tagħhom. Issa ħaġa li skoprejna kienet illi l-Ukrajina mhux biss kienet qed tesporta fl-aktar setturi affettwati waqt il-kriżi iżda hija kienet t-esporta u wkoll għal-reġuni l-aktar effettwati l-imsieħba ewlenin tal-Ukrajina huma dawk l-istati tal-Commonwealth u fl-Europa tal-Punent. Dawn reġuni ġew affettwati bil-kbir fil-kriżi l-GDP tnaqqas id-domanda tnaqsat, l-importazzjoni tnaqsat ukoll. L-Ukrajna ma tantx tesporta l-Ċina u l-Indja u ħafna inqas l-Brażil. Għaldaqstant il-konċentrazzjoni ma kienieġ biss fil-prodotti imma wkoll fl-imsieħba illi huma għandhom għaldaqstant qed impari li tajna l-gvernijiet kien li huma jagħmlu sforz biex jagħmlu diversifikazzjonijiet fil-esportazzjonijiet tagħhom għal reġuni oħra aħna wkoll tajna l-luna l-gvern biex waqaf seta istituzzjonali li kellu jippermetti l pajjiż biex jagħmel investimenti fil-kapital u fl-istess waqt investimenti fl-abiltajiet illi setgħu jippermettu biex il-pajjiż jaġġorna l-kwalità tal-esportazzjonijiet tiegħu u javvanza lejn seturi oħra li qegħdin jikbru biex joħloq iktar diversifikazzjoni. Minħabba dan l-effett kbir l-Ukrajina tilfet postijiet ta' xogħol f'ħafna setturi għall-inqas 10 setturi fil-pajjiż kien hemm l-impjiegi li tnaqsu b'aktar minn 15 fil-mija jew fil 15%. Wieħed mis-setturi fejn l-intirfu l-aktar postijiet tax-xogħol kien f'dak f'dak is-settur tal-prodotti minerali li mhux eh, tal-metall. Kwart tal-postijiet tax-xogħol intilfu hawnhekk. Dan is-settur jipprovdi postijiet tax-xogħol jipprovdi inputs fis-settur tal-esportazzjoni, jagħti inputs fis-settur tal-metallurġija minħabba li tnaqs il-produzzjoni tal-metallurġija dan is-settur tal-prodotti minerali li mhumiex metalliċi ma setax ibiħ aktar prodotti għal daqstant rajna tnaqqis kbir. Dawn iċifri juru illi anka jekk l-ekonomija intlaqtet fis-settur tal-metallurġija rajna li kien hemm l-impjigi li ġew affettwati f'ħafna setturi oħra kien hemm affetti indiretti li kienu tassew importanti u dan ta' naħjel li kien importanti li aħna nifmu dawn l-effetti indiretti għaliex. Għaliex dak li jiġri waqt kriżi tal-kummerċ u għall-gvernijiet ikunu jridu li jidentifikaw is-settur fejn qed tinħoloq il-problema. Iżda fl-Ukrajina nataw sussidi għall-enerġija s-settur li qed jesporta. Iżda dan is-settur ma jistax jesporta iktar għaliex ħadd mhu jixtri l-prodotti allura il-suppliers ikomplu jiġu effettwati l-postijiet tax-xogħol jintilfu. Dastant l-effetti indiretti huma importanti. Fl-Afrika tisfel, f'dok li qed l-slides jiena għallib ta' slajd oħra issa sa dort fuq slajd ta' saw tal-Afrika tisfel. Aħna hemmhekk stajna namlu xogħol xi aktar sofistikat, aħna stajna nużaw aktar data, aktar sets ta' data, u stajna nużaw modelli kwantitattivi għaliex dawn diġà jeżistu għal pajjiż l afrika t'isfel. Issa dawn il-modelli huma xi ftit teoretiċi żejjed imma jippermettu illi wieħed ikejjel x'inhu l-impatt ta' xokk partikolari f'dan il-kas il-kummerċu jippermettilna biex aħna naraw x'numa l-impatti indiretti jippermettu biex aħna inkejlu u naraw kif il-problema tgħaddi mis-settur tal-esportazzjoni għal setturi l-oħra. Issa, wieħed msejbiet, waħda msejbiet l-aktar interessanti kienu illi aħna eh, rajna illi l-effetti ta' trade shock kien telf ta' postijiet ta' xogħol illi u dak ta' aktar ta', ta mittel fost ta' xogħol. 390.000 postijiet ta' xogħol, kważi nofs. Dan ġraw minħabba effetti indiretti, effetti ta' tħul. X'inhu l-effett ta' tħul l-inkam effekt? Dan ifisser f'industrija industrija tal-esportazzjoni, persuni jitilfu l-post ta' xogħol tagħhom għandhom salarju inqas, għandhom tħul inqas, jistru inqas swejjeġ, jistru inqas iker imorru inqas fil-ristoranti u dawn jaffetwaw setturi oħra. Dan it-tħul, naqis fit-tħul jaffetwaw l-ekonomija, mod indirett u dawn l-effetti indiretti u magbar. Nofs l-effett huwa effett indirett għal daqstant u importanti li minn l politika dan ikun jafbih għaliex biex wieħed jindirizza l-effetti, irrid jindirizza l-effetti indiretti wkoll. Xi ħaġa li sibna li kienet ripu koll id-dejta attwali hija li dawn jitwetqu malajr, jisaxħu malajr, ma jihdux sena per eżempju, ma ftit xhur. Anke jekk il-kriżi tkun waħda li ddum sena u taffetwa ftit setturi. U probabbli li sejra tinfires fl-ekonomija kollha b'mod maġġel ħafna, għal daqstant din il-firxa irridu nevitawa. Aħna stajna naraw modelli wkoll li huma marbuta ma' min huma n-nies fl-ekonomija li jiġu effettwati min jitlef il-postijiet tax-xogħol tagħhom. Il-foqra, is senjuri n-nisa, l-irġiel, dawk li għandhom abilta għolja u dawk li għandhom abilta mhux daqshekk għolja, dan sajna naraw ukoll fil-Brażil. Fl-Afrika t-tisfel rajna illi id-djar urbani huma aktar effettwati minn dawk rurali. Istaħna aħna u wkoll li fih dan id-djar urbani u rurali kulħadd tilef fil-kriżi il-foqra u anke il-senjuri dawk li huma aktar onja tilfu l-iktar u s-probabli għaliex dawn huma l-aktar persuni li huma integrati fl-ekonomija u għalhekk intlaqtu b'mod dirett mill-kriżi fil-Brażil rajna stampa aħjar rajna kem kif marru minn min usit tal-art, tal per eżempju, minn usit ta' proprietà rajna li minn usit ta' kapital ġew ġi effettwat ħafna mis-xok tal-kummerċ matul il-krizi. Iżda anke minn jaqla ftit ġi effettwat. Għal dastan dawk li l-aktar intlaqtu kienu dawk li huma l-aktar onja għalli għandhom liktar kapital u kol dawk li huma tassew fuqra. Fin-nofs l-affarijiet ma kinux daqshekk ħżiena, għalli nqasal dawk li jaqlaw salarju. Dan jiddependi ħafna fuq l-istruttura tal-esportazzjoni ta' pajjiż pal Brażil, illi għandu prodotti marbuta mal-sol fl-Ukrajina. Rajna illi min jaqla paga medja ġi effettwat l-aktar. Issa ċaħġoħra li jgħamilna kienet li rajna l-budget tal-gvernijiet. Il-budget tal-gvern tal-Brazil kif ġi effettwat dan mill-xok tal-kummerċ li rajna. Aħna kejjilna dak illi kien it-telf mistenni fil-sales tax revenue minħabba il-tnaqqis fil-GDP u fl-indirect revenues. Issa jedna jew nassumu li l-gvern li tkollu budget bilanċat u ser jolli l-income tax biex jagħmel tajjeb għat-telf. Għanna rajna li pajis bħal Brazil kellu iżid direct income tax tiegħu b'5 biex jagħmel tajjeb għal telf fitħul u hemmhekk aħna sibna illi il-Brażil mhux wieħed mill-aktar pajjiżi mill-quta fil-kriżi kien resistenti ħafna meta qabel ma' pajjiżi oħra, il-Brażil ma kellux xokk finanzjarju. Aħna ma sajniex nieħdu dan ix-xokk inkonsiderazzjoni fil-mudell tagħna, aħna ma ħadniex inkonsiderazzjoni lanqas il-pakket ta' stimulu. Aħna rajna il-telf fir-revenue minħabba l-majnar li kienem u ma kellhom iżidu il-tassa fuq idħul b'5% biss. U dan juri il-pressjoni fuq il-budget tal-gvernijiet minħabba il-kriżi minħabba s-sok li esperjenzajna dan l-aħħar. Fil-Liberja. Dan huwa pajjiż tassew differenti minn dawk tal-Unjoni Ewropea ma kenniex data disponibli biex nevalwaw l-effetti fuq l-impjegi ta' pajis bħal dan u għetri irrit imur hemmhekk fuq il-post ifittex fid-data nazzjonali jara xista jsib u biex jara x'ta bilħaq ġara li l-impjegi wieħed irid jitkellem mal-partijiet interessati maċ-ċittadini u mal-imsieħba soċjali u hekk għamilt. Għaliex qed nitkellem dwar il-Liberja? Dan huwa pajjiż ta' sew differenti meta mqabel mal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan qed nagħmlu għaliex fil-Liberja sibna eżempji ta' sew interessanti ta' kif il-volatilità bħal dik li esperjenzajna f'din il-kriżi u t-tip ta' volatilità li rajna qabel minħabba l-bidliet fil-prezzijiet tal-ikel kif dan kollu jeffetwa l-ekonomiji fuq medda twila ta' żmien u kif mod partikolari jista' jeffetwa tkabbir fuq medda twila ta' żmien. Għaliex dak li għandu xaqsam il-volatilità l-kumpaniji bdew jibżaw illi għamlu l-investimenti minħabba illi ma kienx hemm ċertezza. Nqas investimenti nqas tkabbir fil-ġejjien f'pajjiżi bħal eh, Liberia. Rajna illi persuni li jaraw li m'għandhomx biżejjed tħul joħorġu l-itfal mill-iskola l-aktar il-bniet. Dan ifisser anqas tkabbir fil-ġejjieni. Il-bargaining power kol tal-gvernijiet jista' jiġi effettwat. Fil-Liberja il-gvern kien qed jinnegozja ftehim ta' konċessjonijiet ma' kumpaniji barranin dwar il-minjeri. Għalix il-settur tal-minjeri kien ħażin ħafna u ma' kellhom bżonn tal-flus u akkwistaw ftejim tassew ħażin f'dan is-settur dan huwa eżempju li jurina li l-volatilità huwa hija ħażina għad kabbir. U biex innaqsu dan il-livell li naqsu dan il-livell hija xi ħaġa tassew importanti li ssir fil-ġejjieni. Aħna użajna metodi differenti kif nevalwaw l-effetti fuq l-impjiegi tal-kummerċ. Aħna ser inkomplu nagħmlu dawn l-isforzi u fih dan il-kuntest ta' proġett kbir iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea dan huwa imsejjaħ Assessing and Addressing the Employment Effects of Trade. U dawn jiġu kol applikati f'ħafna pajizi pilota. Aħna qegħdin naħdmu f'dan il-qasam blajnuna tal-Kummissjoni Ewropea. Dwar il-linja politika tagħna x'għamilna? tlabna li nizgurraw li deċiżjonijiet li jittieħdu f'dak li għandu xaqsam għal kummerċ għal finanzi għax-xogħol ikunu koerenti u ma jikkontradixxux il-xulxin. Għalhekk dak li aħna provajna nagħmlu permezz ta' dan il-ktieb huwa biex naraw jekkux possibbli li wieħed jagħti messaġġi koerenti fi żmien ta' kriżi bħal kriżi li għaddejna minna meta wieħed jara miżuri ta' kriżi mill-perspettiva tal-kummerċ u dik tal-impjegi. U għalek aħna analizzajna il-pariri il pariri tal politika li nata per eżempju mill-ILO u il-messagġi li jaslu minn organizzazzjonijiet oħrajn pal per eżempju il-WTO. U rajna dawn il-messagġi kem kienu jaqblu jew kem kienu jmorru jikontradixxu l-xulxin mill-żewġ naħat kienem ftejim u ftejim mod ġenerali waqt il-krizi fuq il-level politiku internazzjonali li ma tkunx ħaġa tajba jekk aħna uh, naqaw fin-nasba tal-protezzjonizmu la jkun tajba l-kummerċ u laqqas għall-impjegi il-Global Jobs Pact fih twissija kontra l protezzjonizmu u dawn it-twissijiet waslu wkoll minn organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn u l-iktar u iktar mid-WTO Fil-bidu tal-krizi kien hemm ħafna biża li l-krizi finanzjarja kienet se teffettwa il-kummerċ għaliex l-esportaturi ma jkunux jistgħu jiksbu aċċessi għal krediti għall-esportazzjoni u dawn huwa importanti ħafna sabiex wieħed ikun jista' jħallas għall-esportazzjoni u għalhekk kien hemm talba għal-għajnuna mill-gvernijiet għall-export credits u l-membri tal-G20 ehm, e, impenjaw ruħom li jgħatu 250 biljun għal biex jifinanzjaw il-kummerċ. Aħna eżaminajna biex tiġri fil-Ukrajna u fil-Marok, illi kulfejn dan il-finanza, dawn il-finanzi kienu disponibli, il-ħat mużom, għalix ħat marret il-prodotti tagħhom, għalek ma kellomx għalfejn jisportaw, mux biss li ma sataw, il-problema kienieċ ma sataw xaħalsu l-ispess tal-esportazzjoni, il-problema kienet propju ta' talba u mux tal-finanzi għall-esportazzjoni għalek dik il-politika mhix waħda xir għaw laqqasi jutli. Mbagħad aħna ħarrisna lejn politiki li aħna l insejħulhom politiki settorjali għalfejn dan dawn huma politiki illi jimmiraw lejn setturi jew kumpaniji speċifiċi pereżempju eh, l-industrija tal-metal fl-Ukrajina jew l-industrija tal-vetturi jew insomma setturi speċifiċi li ħadu daqqa taħarta waqt il-kriżi. Dawn it-tip ta' politiki huma fil-fatt eh, ma tantx huma eh, eh, l-WTO ma tantx tilqahom b'mod tajjeb kien hemm sussidji għal kumpaniji li jesportaw huma projbiti u sussidji lil setturi huma meqjusa pala challengeable li biħet jista jisfidom jiġifieri xi ħadd jista' jgħid le din il-politika ma toġobni xa kjoġobkom waqfuha għalhekk dawn il-politiki settorjali jisu joħolqu distorsjoni fil-kummerċ u għal daqstant eh, ma tantx huma meqjusa minn eh, bħala xi ħaġa pożittiva u dan ukoll joħroġ mir-rapporti li ntbagħtu lil G20 il-Jobs Pact jagħti xi ftit poċ lil dawn il-miżuri settorjali, mod partikolari jekk dawn huma eh, setturi fejn ikun hemm eh, ikunu joffru ħafna impiegi imma ħaġa interessanti waħda mill-aħħar wieħed mill-aħħar rapporti ta' WTO eh, l-OECD u l-UNCTAD illi kien qed tinħalaq differenza bejn dawk il-miżuri li appoġġaw il-kapital u dawk li appoġġaw affarijiet oħrajn illi miżuri settorjali li jappoġġaw il-kapital għandhom jiġu uh, xolti l-ewwel. Umbat wara dawk li jappoġġaw il-xol il xol mid fil-WTO, diskussjoni oħra fl-OECD, illi spiegaw u koll anki fl-opinjoni tagħhom miżuri illi huma maħsuba għal uh, eh, l-impiegi huma iktar, anke jekk ikun settorjali huma iktar utli minn dawk illi jimmiraw Eh, importazzjoni jew il-naħa tal dak li kollu għandu xaqsam mal-kapital ta' setturi oħrajn. Eċċezzjoni għal din id-diskussjoni eh, settorjali hija l-infrastrutturi. L-infrastrutturi ingħatat ħafna attenzjoni fil-pakketti ta' stimulu f'ħafna pajjiżi u tieħdu ħafna miżuri eh, dak li għandu xaqsam l-infrastruttura anki uh, WTO ma tqis li dawn il-miżuri joħolqu distorsjoni fil-kummerċ L-ewwel nett għaliex ma tantx hemm kummerċ f'dan is-settur u l-fatt li infrastrutturi aħjar innaqsu l-ispejjeż ta' trasport u mbagħad jiffaċilitaw il-kummerċ, jiġifieri miżuri tal-infrastruttura jiffaċilitaw eh, il-kummerċ u l-infrastruttura wkoll tħaddem ħafna nies. Mbagħad ħarisna wkoll lejn miżuri oħrajn. Eh, ngħidulhom li dawn huma xorta miżuri settorjali illi jimmiraw grupp partikolari ta' persuni, per eżempju dawk li kunu edha, dawk li kunu fqar, jew iż-żazax, jew l-anzjani, jew xjuħ. Ġifiri, mu mux immirati l settur ta' produzzjoni imma transsettorjali imma immirati lejn gruppi partikolari ta' popolazzjoni u dawn mhumiex meqjusa bħala miżuri li joħolqu distorsjoni jindirizzaw l-effetti diretti u indiretti ta' xokk fil-kummerċ, jekk per esempio persuna edha tirċivi il-benefiċċji, ħadd ma jistaqsija jekk minn fejn, fejn kienet impjegata, fejn tilfet ix-xogħol, jekk hux fil-settur wieħed jew ieħor, imma jien tingħata eh, l-assistenza. Għal daqstant dawn huma eh, miżuri meqjusa b'mod pożittiv ħafna l-ILO eh, u koll għalet illi dawn il-tip ta' politiki jgħinuna biex nilqaw kontra xokijiet esterni, b'mod partikolari dan ikun jeżistu diġa qabel il-krizi, pal per eżempju dak il-programm fil-Brazil li jagħti trasferimenti għal tħul lejn pamilji uh, eh, fqar għalix dawn kienu fqar, kienu qed jirċievu l-flus u għax il-gvern seta' Eh, faċilment jagħti aċċess għal dan il-fondi imma meta dan l-affarijiet ikunu jeżistu diġà wieħed jista' jaddattom għas-sitwazzjoni imma meta tkun il-kriżi diġà faqqat eh, huwa diffiċli ħafna. Dawn spiss huma sistemi ta' politiki ta' protezzjoni soċjali ma jħolqux distorsjoni u huma effettivi ħafna f'momenti ta' kriżi. Dan kien provat f'din il-kriżi preżenti imma anki wkoll waqt eh, kriżijiet oħrajn bħal dik tal-Asja xi ftit snin ilu. Biex nikkonkludi, x'sibna minħabba il-ħidma tagħna rajna li l-effetti fuq l-impik tal-xokijiet fuq il-kommerċ kienu sostanzjali u kienu uh, gbar ħafna f'xuħut mill-pajjiżi rajna wkoll illi l-effetti indiretti ta' dawn it-trade shocks fuq ix-xogħol huma gbar ħafna u li jisseħħu malajr ħafna lek mhux biżejjed illi wieħed jiffoka fuq dak li huwa li għandu x'aqsam mal-kummerċ Rajna wkoll li anki distribuzzjoni tkun effettwata imma kif tkun effettwata jiddependi mill-pajjiż u jiddependi wkoll minn prodotti li jesporta l-pajjiż. U rajna u koll li il-volatilità li rajna f'dawn l-axar snin, it-tip ta' xokkijiet li rajna f'dan l-axar, għandhom il-potenzjali li kollom effetti dejjema fuq it-kabbir għarri waslu għal tnaqis fil-vestiment dawk il-momenti meta tkun edha seħ il-krizi. Fuq livell ta' politika, Naħseb illi it-tip ta' eżerċizzju illi aħna wettaqna kien utli minn perspettiva ta' pereżempju jekk wieħed irid jara kif issaħħaħ u jkabbar il-koerenza ta' miżuri ta' politika f'ċerti oqsma eżerċizzju intlaqa tajjeb ħafna minn kollegi f'organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn. Um, konsensus li l-individwi iridu ħarsin minn dawn ix-xokkijiet illi ħassejna dawn l-aħħar snin illi eh, laqtu l-individwi b'mod aħrax ħafna. U rajna wkoll li s-sistemi ta' protezzjoni soċjali bħal benefiċċji eh, tal-qat illi eh, huma eh, mirati lejn gruppi ta' popolazzjoni vulnerabli huma effettivi ħafna u ma jħolqux ebda distorsjoni fil-kummerċ għalhekk fl-opinjoni tagħna huma mezz li huwa imurit fit mal-koerenza, mal jwassal għal-iktar koerenza bħala strument iva jiswew il-flus, il-mizuri kolla illi jittieħdu waqt krizi jitolbu il-finanzjament, il il-fondi, għalek li wieħed joħloq budget tal-gvern stabli u b'saħħtu waqt periodi ta' tkabbir Dan huwa importanti ħafna rajna kemm il- budget tal-gvernijiet jintlaqat mod negattiv f'mument ta' kriżi waħna natu parir illi hemm bżonn illi jkun hemm budgets eh, b'saħħithom, imma dan mhux skapitu ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali għaliex meta tolqot kriżi oħra u mhux impossibbli illi tfaqqa xi oħra, hemm bżonn li dawk is-sistemi jkunu effettivi u ikunu mekanizmi illi uh, jimxu jitfitu kol u jkunu adattati għal globalizzazzjoni. Grazzi ħafna u jina l-istess li wieġeb għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna dik tatna kienet prezentazzjoni li tatna ħafna informazzjoni niskuża ruħi illi eh, issa sar ħafna ħin u ma tantxata nies hawnhekk fil-kamra imma aħna se niżguraw illi l-membri kollha jkollhom kopja ta' din il-preżentazzjoni. Għandi xi żewġ kelliema illi xtaqgħu jintervjenu qabel Messur Kofarati. Grazie Presidente, volevo complimentare. Grazzi, Signor Presidenti, naxtaqt nifraħ li lajellow tal-ħidma tajba tagħhom. Li dan jatina mhux biss argumenti tajbin, imma anke ċifri, data, elementi ta' valwazzjoni ta' bilħaq konkreti. Huma meħtieġa wkoll biex neħu darba dejjem xi leġendi ximiti miti li eh, issa xi drabi jibdew jitfaċċaw. kol dan jitkellem dwar il-fatt li l-kriżi laqtet blikraħ il-pajjiżi kollha tad-dinja. Aħna drajna issa għaliex mdorin irraġunaw b'dan il-mod Trump illi nasbu li krizi kbira bħal din qatt ma rajnija qabel illi twildet fil-pajjiż li għandu l-aktar kapitalizmu l-Istati Uniti infirxet madwar id-dinja u koll involviet il-pajjiżi illi xiftit jew jixbħu l-Istati Uniti dawk li huma l-aktar sviluppati imma ma ġarax hekk le. Anke l-aktar pajjiżi dajfa ġew ikkondizjonati ħafna. U hawnhekk qegħdin naraw xenarju mifrut fejn memx biss elementi ta' faqar globali. Kulħadd jinsab għar minn qabel. Eddin naraw ukoll illi zdidu koll ċertu differenzi u koll ċertu diżugwaljanzi illi sejrin ikollhom effett fuq il-fażi tal-irkupru illi tant nittamaw illi tibda li ma nafux meta jiex kobor ser ikolla x'daq ser tkun iżda din teħtieġ gvernanza din hija biex ma aktar id-differenzi. Anzi biex tipprova tqarreb lej xurxin l-aktar naħat estremi. Jina naħseb illi huwa importanti wkoll ċertu ipotezi ta' politika ekonomika. Jina naħseb illi l-ewwel ħaġa li rdu nagħmlu hija dik illi ma ċedux għall-ipotesi ta' protezzjonizmu bħala soluzzjoni difensiva meħtieġa biex aħna niddefendu l ċittadini għandna bżonn ta' suq regolamentat, imma għandna bżonn ta' suq. U fidan dan is-suq ix-xogħol irid jarġa' ikollu il-valur illi mo storiku suppost ikollu l-aktar il-valur soċjali ta' xogħol għalis il xogħol u biex ix-xogħol ikollu valur soċjali jiena naħseb li jrid ikun jista' jiġġenera tħul biex il-nis nies li jaħdmu ikollhom ħajja din jituża. Minna l-oħra hemm l-importanza tal-protezzjoni soċjali. Inti kont qed tagħmel referenza għas-sigurtà soċjali iżda huwa ovvju li ċittadini li m'għandhomx protezzjoni fil-komunità tagħhom huma l-iktar nies dajfa huma l-iktar nies li joħolqu problemi għaliex fejn m'hemmx protezzjoni fix-xogħol iċ-ċittadini jippruvaw joħolqu bidla fil-mekkaniżmu ta' kif huma jdaħlu l-flus, pereżempju eh, skola, tfal, li huma jkollhom xuħija tajba, din hija xi ħaġa illi tinteressa ħafna lil dawn in-nies. Xi ħaġa oħra li hija importanti hija din. F'dawn kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. Jiena wisq nibża illi jista' jkun hemm ħafna skambi kummerċali dwar il-prodotti u servizzi fejn fihom il-modell kompetittiv prevalenti ser ikun dak bbażat fuq l-ispejjeż, imma biex innaqsu l-ispejjeż aħna impoġu f'dubju id-drittijiet fundamentali tal-persuni. Naraw il-xogħol fost it-tfal, l-impossibilità li wieħed jorganizzaru b'mod kollettiv u jkollu rappreżentanza kollettiva u li jkun impossibbli li wieħed ikun jista' jgawdi mid-drittijiet illi għandu. U jiena għalhekk nistaqsi ma taħsibx illi wasal iż-żmien illi bħala argument ta' diskussjoni niproponu il suġġett tal-klawżola soċjali, mhux kif ġiet proposta xi ftit ta' deċenijilu, imma bil-rabta ta' reċiproċità għaliex il-pajjiżi l-aktar foqra eħxu din il-klawżola soċjali bħala tentattiv tal-pajjiżi l-aktar onja biex jikkondizjonawhom, biex jirregolaw il-prodotti tagħhom. Forsi f'qafas bħal dan il-klawżola b'din novità b'din ix-xi ħaġa ġdida u bl-obbligu għal reċiproċità tista' ta' bilħa titwetta u nara wassi, grazzi. Jekk tridu li kolkom tweġibi tal-mistoqsijiet ta'kom, eh, tridu tamlu interventi u mistoqsijiet fil-qossor, nkella maħna sa' nasluqat. Grazzi, jina u kol sibt li eh, kien interessanti ħafna li jużajt il-protezzjoni soċjali bħala propju l-punt ta' tluq ta'kom. U illi Jiena għalek nishtiq nkun naf jekk se jkun hemm xi segwitu biex naraw x'se jkunu l-effetti man man li tirkupra l-ekonomija u kif dan se jaffetwa setturi differenti hemm eh, stajna naraw f'xuħut mill-pajjiżi x'kienu l-effetti fuq il-persuni l-aktar fqar u għalhekk kif tista' tappoġġa u tgħin lilhom Eh, mod partikolari me aħna qegħdin eh, infittxu u naraw kif se nilħqu il-miri eh, tal-iżvilupp tal-millenju. Mbagħad din ukoll għandha implikazzjonijiet għal fuq l-Unjoni Ewropea u kif din se tagħti appoġġ lil ċerti pajjiżi f'qar f'mument ta' kriżi ekonomika jekk eh, dan ibidilx xi ħaġa u jiena oġobni l-eżempju li tajt fuq il liberia u l-effetti fuq medda ta' żmien twila x'għandek bżonn il-flus issa eh, tidħol fi li lilek ma jaqbillekx u li dan imbagħad se jkollu impatt fuq il-possibiltajiet li se jkollok fil-ġejjieni. Għandi ħafna ta' mistoqsijiet ma nieqafaw. Mr. Um, Serkas. Grazzi, Sir Serkas con toda brevedad, señora presidenta, para agradecer el, el trabajo que han hecho. Osor ħafna jiena nixtieq nirringrazzja lil daw kollha illi ħadmu fuq dan il-ktieb aħna se jkollna wkoll rapport ta' inizjattiva propja u Richard Faber li mhux qiegħed hawnhekk bħalissa se jkun interessat ħafna illi jaqra r-rapport tagħkom kollu kemm hu. Għaliex aħna rridu naraw kif nistaw nappoġġaw xogħol li qegħdin jagħmlu organizzazzjonijiet bħala ILO, xogħol tagħhom konsolidat hawnhekk. U aħna naraw li dak li huwa talina li hu tajpalina għalina huwa tajb l oħrajn ukoll. Għaliex eh, kulħadd taħsema wieħed qiegħed Għalek, grazzi ħafna, Signora Jansen. Jina nishtiq kunna meta nistaw ikonna fidejna il-rapport kollu. Inti semmejt xaħġa dwar il-webpage. Jina nishtiq illi nsibu forma ta' ktib dan, insibu nsib nishtri għalli kun nistan użax. Jisku. Um, iva xaħġa utli? Iva murlura sa Assur Murejra. Grazzi ħafna u proset ħafna l autori ta' dan l-studio. Tlet kommenti l ewwelnet Dan l-istudju jisfida uħut mill-idejat dwar l-impatt tal-krizi fuq ix-xogħol. Ħafna drabi nisimgħu hawnhekk fil-Parlament u bnadi oħra illi pajjiżi zviluppati daw kien żviluppati għalkemm m'għandhomx responsabilità sabiex anzi pajjiżi li qed jiżviluppaw għalkemm m'għandhomx ħtija l-iktar li ntlaqtu mill-kriżi, mhix ħaġa vera di. Għax hemm evidenza li turi illi l-iktar li kienu l-pajjiżi Anka fi fix-xogħol pereżempju. l-stampa tal-Azja l-Afrika, tal-Azja Ewropa u l-Amerika hija differenti ħafna u kol dan l-istudju juru juri li l-aqwa risposta għall-impatt tal-krizi fuq ix-xogħol hija l-naqis fil-pagi mhijiex eh, protezzjonizmu, protezzjonizmu mhux risposta u lanqas il-ħolqien artifiċjali ta' xogħlijiet u lanqas il it-telet punt kommerċ miftuħ ifisser kriżi u fl-aħħar mill-aħħar ma jintlaqax mill-kriżi fil kommerċ ma minħal oħra jina nemmen fermament li l-istorja tista turina illi minar ftuħ għal kummerċ ma jkollokx tkabbir u lanqas ħolqien ta' postijiet ta' xogħol. Jiena ma nafx blebda pajjiż illi seta jilħaq kabir sostenibli ħolqien ta' xogħol minar ftuħ għal kummerċ. Għal daqstant ma nibda kontradizzjoni bejn kummerċ u żvilupp ma nibda żvilupp minar kummerċ jista' jkun hemm kummerċ mingħajr żvilupp imma tnejn nistgħu nżewġuhom flimkien sabiex il-kummerċ ikun għodda importanti għall iżvilupp u ħolqien ta' postijiet tax-xogħol u anka għal ħolqien tal-welfare. Grazzi ħafna. Fil-qosor ħafna ħafna. Is-Sinjura Jansen sabiex tirrispondi għal mistoqsi speċifiċi ma' ħin ma fadlinniex għaliex ħafna minn hawnhekk xtaqo aktar ħin għal mistoqsijiet. Iva, grazzi, għal mistoqsijiet interessanti, ħni prova nkun konċiża u nirrispondi ħafna minnhom. L-aħħar komment dan li studio inkiteb fi spiritu ta' kummerċ u jagħti possibiltajiet u opportunitajiet. Dan mhuwiex studju kontra l-kummerċ imma wa studju li ħares kif nimmassimizzaw benefiċi mill-kummerċ kif il-vulnerabilità titnaqqas u kif nistaw inżommu appoġġ pubbliku għal kummerċ. U danu l-ispirtu ta' dan l-istudju pala nedu tużaj jina għal disa snin dimna WTO u naħseb insiba diffiċla ħafna illi niktab xaġa protezzjonizmu. Għal taqstant għajt il-ktib tijak jgħajt il-Sur Moreira. Risposta l-wahda mill-ewel mistoqsijiet. Il-pajizi f'qar ma ntlaqtux, Iva, dawk iktar għonja iktar li ntlaqtu, ma raġuni li ntlaqtu minn zewġ kwiżiet dik finanzjari direttament u dik tal-kummerċ. Ħafna pajizi li qed pa' ma kienux esposti għal kriżi finanzjarja ġara li l-impjegi f'pajzi qed iżviluppaw, iva hemm figuri fl-istudju, naħseb li huma l-aqwa figuri li stajna niksbu ma' pajzi qed iżviluppaw sfruntament għandna ftit informazzjoni. F'ħafna pajzi qed iżviluppaw bħal Liberja, iktar minn nofs sa 90% tal-xogħol huma fil-ekonomija informali ma nalebda numru numri ta' xġarel tal-persuni għandna informazzjoni mill-intervisti li ħadna mill-diskussjoni tal-focus groups u kien hemm interess minn infirmija tal tħol tal-familja moħut li ma setawx ikomplu eh, jgħixu f'kien jiexu minħabba noqasta ta' dħul, però din mhux evidenza xjentifika, mod kif il komita Globali tista' tejn u kif tista' tejn la jello u li niksbuk tal-informazzjoni fuq eh, impjiegi wkoll napoġġaw l-inizjattiva u jkollna formazzjoni aħjar mhux biss fuq kwantità ta' xogħlijiet imma l-kwalità, ġifieri anke tħul il-pagi. Wasal iż-żmien mot mod aktar attiv sabiex ikonna kwalità aħjar ta' xogħol wasal iż-żmien għal klawzla soċjali ġdida. Jiena minix pożizzjoni nirrispondi dan din hija mistoqsija iktar adattata għal min ifassal il-politika. La Jello palissa edha pala jellow saret membru tal cluster għal kommerċ u issaħna parti mill aġenziji illi jib jiprovda assistenza teknika marbuta mal-kommenċ, per eżempju, f'qafas integrat il-dan huwa marbut ma' late trade ta' WTO u aħna nippruvaw nibnu xorpal dan nejnu pajizi sabiex iksiru kompetittivi fil-waqt li natu kas tal-kondizjoni ta' xogħol. Ah, kondizjoni ta' xogħol fil-settur tal-esportazzjoni niprovaw nejnu pajizi sabiex jaġġornaw il-kwalità tal-esportazzjoni tagħhom. U jekk tħares lejn katina tal-volum tajt tkun tista' tkun kompetittivu u tesporta imma għandek u tħallas pagi tajbin u tipproteġi pozit tax-xogħol il-ħiliet u kif u għet ikun kompetittiv waqt il-lizom kondizjoni deċenti ta' xogħol, affarijiet importanti. Hekk ukoll protettat tiżdied jekk il-kondizzjoni tkun aħjar, il-kwalità tal-prodott titjib u anke l-kwalità tas-servizzi. Qasam ieħor eh, li ġa semmejna ngħinu pajjiżi sabiex iżidu diversifikazzjoni tal-ekonomija tal-esportazzjoni li ġdan jagħmilha inqas vulnerabbli għal xokkiet appoġġ mill-komunità tad donaturi għal dan ix-xogħol ukoll jeżisti u jista' jgħin sabiex la jellow tejn pajjiżi illi ma jibqgħux tant vulnerabbli minn xokkiet esterni. Qasam ieħor illi fih jaħdem la jellow hija huwa qasam illi provdi protezzjoni soċjali u sabiex pajjiżi ikollhom protezzjoni soċjali adekwata li jlu għandek ekspertisa kif tagħmel dan, kif tejjeb kapaċità f'dan l-qasam u tejjeb ukoll protezzjoni soċjali f'tipi differenti ta' pajjiżi għaliex il-tip ta' protezzjoni soċjali timbidem minn pajjiż u l-ieħor. Appoġġ il dawn l-inizjattivi għal darba oħra hija xi ħaġa illi nilqgħu. Ovvjament u nappoġġaw Proġett ieħor, proġett konġunt mal-WTO finanzjat mill-International Chamber of Commerce fuq uh, ktib li għajt globalizzazzjoni ssir sostenibbli. Inħarsu lejn l-impatt tal-kummerċ, tal-globalizzazzjoni, il-volatilità u anka ħolqien ta' xogħol. Dan huwa proġett il huwa appoġġjat u li qed isir miż-żewġ organizzazzjonijiet ovvjament tina stampa pozittiva ta' kif il-kummerċ u l-globalizzazzjoni jaħdmu għal kulħadd. Għandi kop ftit kopji tal-ktib li ta' jew erba' ktib tikun għalbeħ fuq l-internet u anka fil-ħunet tal-kodba. Weħlu ximkien bej Indja u Ġeniva minħabba illi eh, għadz l il-proċess grazzi ħafna. Zgur li kullħat se jkollu ħafna mistoqsijiet jistaqsik wara. Xtaqt nara illaqa. Niskuża ruħi mal interpreti tal biżna l-ħin u grazzi ħafna Sinjura Jansen. Grazzi Sur Moreira. Għadha niltaqgħu fid ta' filgħodu. U nibdew l-iżvilupp tal-potenzjal ta' xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida. Il-rapporter Sinjura Schreiter.